Ladies and gentlemen, Signori, Eżis, signori, għal dawk minnkom li diġa prezenti, n-naxilkom taslu u wasaltu għawnek wara l nikla ta' nofsenar, Grazzi tal-li ġejtu hawnhekk diġa. Għadna għedin daqxej lura skont l-agenda imma lesti biex nibdow din is-sessjoni. Kuntent nara l sur Jonsen prezenti, segretarju ġenerali tal-IPU, l-Unjoni Interparlamentari, għanna membri li għedin fil-panel li ħajintroduċu dan is-suġġett il-Parlamenti Ewropej fil-organizzazzjonijiet multinazzjonali u fora internazzjonali minn qudiem għal rwol mexxejnet nilqaħom u nibda mis-Sinjura Dora Bakujanis li hija il-kap tal-delegazzjoni Griga u president tal-Kumitat tal-Affarijiet Politiċi fil-Kunsill tal-Ewropa. Merħba minn Ateni. Lejn il-min tiegħi sur Vital Moreira fil-Kumitat Inta il-Parlament Ewropew Grazzi tal-li qiegħed magħna. Is-Sur Popowski, Deputat Segretari Ġenerali tal-EEAS. Grazzi u merħba. Sur Alters għat personam għal professur tal-Liġi Internazjonali u l-Organizzazzjonijiet Internazjonali, grazzi tal-li l-għajt l-istedina tana professur Voters u naħseb nistaw nibdow l-ewwel bis-Sinjura Dora Bako Jannis biex it-tina introduzzjoni qasira din il-kwistjoni. Grazzi President, Sinjuri, kollegi. Nixtieq l-ewwel nir nirringrazzja minn qalbi lill-Kumitat għal din stedina, grazzi għal din l-opportunità biex nindirizza l-ruħi l-udjenza tan distinta anke wara l-waqfa l-ikel ta' nofsenar, vera impressjonata bil-prezenza ta'kom, ġejtu biħġarkom, kena pranzu sabiħ ħafna u s-sur Brok għamel diskors interessanti ferm. Jien diġa kont ħejjej diskors minna ħati għaj imma ħniprofa nwieġeb l-ħut mill-kustjonijiet li tresqu dak iż-żmien. Eżis kollegi, il-koll nafu li għaddejjin minn kriżi kbira ferm, kriżi Ewropea enormi Naħseb li kważi kriżi ta' leġittimazzjoni. U allura wieħed jistaqsi li l-infusu. Il-membri parlamentari li ilhom mawn bħali x'jistgħu jagħmlu biex jindirizzaw il-kwistjoni ta' l-enin, il-mistoqsijiet ta' l-enin li qed jistaqsuna ċ ċittadini tagħna u jiena naħseb li Waħda mill-kwistjonijiet ewlenin li aħna nħossu li m'għandniex eżattament tweġiba għalija hija li t-teħid ta' deċiżjonijiet tal-Unjoni Ewropea jinħas bħala xi ħaġa mbeda mill-poplu. Għalhekk illum qed nieħu l-eżempju l-Greċja, il-Greċja għaddejja minn kriżi qalila bħalma tafu konna din fil-ħames snin ta' reċessjoni għandna 60% ta' għad fost iż-żazax. Għanna 25% telf tal-GDP, 35% tan-nies tilfu l-tħul tagħhom u għalhekk il-poplu Grik qed jaffaċċa sitwazzjoni verament imwera u diffiċli. Kien hemm is-solidarjetà tal-Unjoni Ewropea, iva, l-Unjoni Ewropea refat ir-responsabilta, tatna daqqatit u appoġġatna. Iżda fl-aħħar mill-aħħar imbagħad kien hemm distakk. Distakk bejn il-mod kif il-Griegi raw is-sitwazzjoni bajnejhom u distak mill-bqija tal-Parlament Ewropew kif beda jħares lejn is-sitwazzjoni mwera tal-Greċa. Mhux qed nitkellem biss dwar il-kwistjoni tal-medja fejn il- Greċja ġiet attakkata bħala isna nies għazzanin nejxu fil-bajja fuq ir-ramel u nħallu l-ħatti uħra ħalla s-prezz qares ta' dan. Imma fuq kwistjonijiet serji kien hemm punt di vista differenti dwar kif il-Griegi kienet uħossu din is-sitwazzjoni f'pajjiżhom u anki kif kienet uħossu l-bija ta' sitwazzjoni kif inhi min-naħa tal-imsieħba Ewropej tagħna. Allura x'nistgħu nagħmlu biex ikollna fehma aħjar ta' xulxin? x'jista' jsir sabiex il-poplu fis-soċjetajiet tagħna differenti ikunu jistgħu jifmu tassew u jafu jew ikollhom l-arfin ta' x'inhuja il-problema reali fil-pajjiżi differenti tagħna. Fl-opinjoni tiegħi il-Parlamenti Nazzjonali hemm meħtieġa iktar milli huma meħtieġa llum u jew huma ntużat illum. Naf li l-Parlament Ewropew għandu rwol importanti ħafna, naf li l-membri parlamentari Ewropej huma eletti direttament mill-poplu, naf li qajmu ħafna mill-mistoqsijiet li jistaqsu il- kostitwenti tagħna kwistjonijiet komplessi ta' sikwit fil-pajjiżi tagħna ma xorta naħseb li l-Parlamenti Nazzjonali iħossu li huma injarati fit-teħid ta' deċiżjonijiet. U ikolli ngħidilkom li l-Parlamenti Nazzjonali tagħna dawn l-aħħar tliet snin ħass illi aħna konna biss isna magni ta' votazzjoni li aħna konna biss mitluba li nivvotaw nivvotaw fuq leġizlazzjoni illi ġiet imposta lilna dettata mill min kienet iselfinna il-flus. Aħna ma ġejniex mitluba, laqqas biss realment ġejna meqjusa. U din kienet waħda mill-problemi ewlenin, għaliex jiena nemmen bisħiħ li jekk il-Parlament Grek tal-Greċa kien jitqis tassew, kieku ħafna mill-iżbalji li saru fir-riformi u fid-deċiżjonijiet ta' trojka kienu jiġu evitati. Għalek biex naqta fil-qasir, jiena nemmen illi l-parlamenti nazzjonali irridu jihdu tmun fidejhom. Irrid ikollhom rwol mexxej. Kif ħajamlu dan? L-ewwel mod biex jagħmlu dan huwa li jkunu iktar involuti fit-taħid ta' deċiżjonijiet u mhux involuti bħalissa. Il-Parlamenti Nazzjonali huma dawk il-parlamenti li verament għandhom leġittimità demokratika. It-tieni ħaġa hija li aħna għandna nifmu aħjar lil xulxin, l-opinjoni pubblika ta' xulxin, u biex nagħmlu dan irrid ikun hemm kooperazzjoni iktar b'saħħitha bejn il-parlamenti nazzjonali. Sabiex bekk il-kooperazzjoni tkun iktar sfiqa. U sabiex l-integrazzjoni tal-Parlamenti Nazzjonali fil-mekkanizmu politiku Ewropew isir mod aktar ħarir u mod iktar ta' suċċess minn meta qabel ma' llum. Naf li hemm ħafna idejat, naf li ħafna nies li huma aktar esperti minni tkellmu dwar dawn l-aspetti naf li hemm ideja ġodda dwar unjoni parlamentari ġdida jew unions differenti li jridu jitpoġġew fis-seħ, iżda fl-opinjoni tiegħi dak li rridu waqfu huwa kooperazzjoni ħafna aktar sfiqa tal-Parlamenti Nazzjonali mal-xogħol tal-Parlament Ewropew. Ix-xogħol ta' kuljum u dan jista' jsir forsi bidea li tqajmet u tkun imsejħa l-Kumitat ta' Leġislaturi Nazzjonali. Zalewska u Stein diġa saħqu fuq dan il-punt ikun mamul minn deputati mill-Parlamenti Nazzjonali u dawn jibnu entità ġdida li tkun tista' taġixxi bħala l konsej d'Età tal-Unjoni Ewropea. Eżis kollegi, aħna għanna qoddimna elezzjoni iebsa Ma naħsibx li l-unika eh, pajjiż li qed nifaċċaw dan bħala Greċja naħseb li dan japplika fil-pajjiż ukoll, qed naraw euroxettiċiżmu kull ma jmur ifetx, qed naraw li qed naffaċċaw nies li ma jafdawx fl-istituzzjonijiet Ewropeja aktar, nies li jieħdu l-Unjoni Ewropeja bħala ovvja u dak li għamilna f'dawn l-aħħar 55 sena bħala xi ħaġa ovvja u mamula issa u il-fatt illi dawn l-elezzjonijiet jeħtieġu ikunu waslu messaġġ jeħtieġ li jkun ċar, rridu nibatu messaġġ ċar u b'saħħtum f'dawn l-elezzjonijiet Ewropej u ma nistgħux nwieġbu l-mistoqsijiet tal-ċittadini tagħna billi sempliċement injorawhom. Irridu nifmu illi huma rridu u għandhom bżonn iktar involviment fit-teħid ta' deċiżjonijiet fl-Ewropa u rridu nsibu mod kif nistaw intu għam din il-possibilità. Grazie ħafna. Thank you very much. Our next speaker is... Grazie ħafna l-Onorevoli Vital Morera, President tal-Kumitat Inta tal-Parlament Ewropew. Grazzi lil kulħadd, merħba f'din is-sessjoni ta' wara nofsinhar. Bħala President tal-Kumitat tal-Kummerċ Internazzjonali tal-Parlament Ewropew jiena ħan nifoka ovvjament fuq ir-rwol tal-parlamenti, mhux biss il-Parlament Ewropew imma anke il-Parlamenti Nazzjonali fil-globalizzazzjoni u l-kummerċ. Inutli nfakkarkom li l-kummerċ huwa wieħed mill-pilastri tal-globalizzazzjoni fejn hemm iktar ftehimiet kummerċjali f'ħolinkwa qasam ieħor u fil-WTO l-Organizzazzjoni Dinija tal-Kummerċ hija l-iktar entità sofistikata u avvanzata ta' governanza internazzjonali governanza globali. Nixtieq nibda billi ngħid kentejn li forsi jidru l bħala sorpriża, imma Kif qal Anders Jonsin dal-ħodu wara interventiju jiena kull ma stajt nagħmel huwa nappoġġa dak li qal. L-interventi tal-parlamenti fil-globalizzazzjoni jibdow fil-kostituenzi tagħna fil-livell domestiku. il parlamenti Nazzjonali fil-qasam internazzjonali kull ma jagħmlu huwa japprovaw il-deċiżjonijiet li jiġu negozjati mill-eżekuttiv tagħhom mingħajr ebda involviment ta' xejn tal-Parlament. Dan għandu jinbidel. Ir-rwol tagħna issa Jekk irid ikollna jett fil-globalizzazzjoni, kif ikollna vuċi, aħna neħtieġu nbidlu dan l-approċċ ta' sem tal-parlamenti nazzjonali fir relazzjonijiet internazzjonali. Ir-relazzjonijiet internazzjonali ma domx fuq affarijiet barranin jew l-kwistjonijiet ta' difiża, imma dwar it-tibdil fil-klima, il-kommerċ, trasport, eċetera, eċetera. Jiġifieri kull kapitolu tal-governanza nazzjonali għandu xi tip ta' dimensjoni esterna. Jekk il-Parlamenti Nazzjonali jrid ikollhom influenza fil-politiċi politiki pubbliċi fuq livell nazzjonali, irridu jaħdmu flimkien mal eżekuttiv tagħhom u jieħdu sem fil-organizzazzjonijiet internazzjonali u jinvolvu ruhom ukoll fin-negozjati internazzjonali. Ħanedilkom x'qed nagħmlu hawnhekk fil-Parlament Ewropew fir-rigward din il-parteċipazzjoni bil-qudiem minn isfel għal fuq anke fid-dimensjoni esterna tal-politika ta' kummerċ tal-Unjoni. Kull darba li nkunu nafu li l-Kummissjoni forsi tkun qed taħseb li tniedi negozjati ġdid ġodda fuq ftehim ta' kummerċ, aħna niddeċidu nadottaw rapport minn dan il-Parlament. Is-soltu namlu l-istess ħaġa meta l-Kummissjoni titkellem mal-Kunsill u titlob għal mandat tan negozjati. U diġà Għanna żewġ rapporti adottati minn dan il-Parlament. Meta jibdew in-negozjati imbagħad, fil-każ ta' TTIP il tim ta' investiment transatlantiku aħna involvejna ruħna mal-Kommissjoni u deċidejna li nitolbu mill-Kommissjoni li konna żewġ laqat waħda qabel kwalinkwa round ta' negozjati u waħda wara il rawn ta' negozjati biex bekk nkunu nafu eżattament il-Kummissjoni sertajt fin-negozjati u nkunu nafu eżattament wara il-round ta' negozjati x'kien ir-riżultat ta' negozjati. Fl-aħħar Kenna bosta gruppi ta' ħidma, workshops, smieħ, dibattiti mal-Kommissjoni, il-Kummissarju stess jiġi preżenti hawnhekk fil-Parlament, jiġifieri m'hemmx pass fin-negozjati tal-kummerċ internazzjonali fl-Unjoni Ewropea li ma ehm, kontrollat mill-Parlament Ewropew. Għalhekk jina qed ninsisti u kull ma nista' nagħmel huwa nisħa dak li qal Anders Jonsen dalodu. Jekk aħna verament rridu nkunu ta' influenza fil-stadju ta' globalizzazzjoni rridu nibdew minn kostitwenzi tagħna, nagħmlu x-xogħol tagħna fil-proċeduri interni tagħna mal-eżekuttiv tagħna. Hekk qed nagħmlu hawn viżavi l-Kummissjoni u nixtieq li l-Parlamenti Nazzjonali jagħmlu l-istess ħaġa foqsma oħra fejn għadhom kompetenti bħal pereżempju l-kummerċ. Il-kummerċ huwa kompetenza esklusiva tal-Unjoni Ewropea, maqsuma u mmexxija mal-Unjoni in ġenerali mal istituzzjonijiet mhux biss mill-Kummissjoni ma mal-Parlament Ewropew u anke l-Parlament Nazzjonali in ġenerali. Għandna entitajiet, għandna rwol, jekk irridu naħdmu fil-globalizzazzjoni, irridu ninvolvu ruħna fil-entitajiet interparlamentari internazzjonali, mula mill-membri tal-Parlament Nazzjonali u l-membru tal-Parlament Ewropew, għal daqstant ma jridux jitħaltu mal-parlamenti transnazzjonali jew reġjonali li huma eletti direttament bħal dal-parlament. Dawn huma kategoriji differenti ta' parlamenti. Aħna nieħdu sem bħalkom fil-globalizzazzjoni parlamentari u anke fil-rigward il- parteċipazzjoni tal-gvernijiet differenti interparlamentari għanna kwistjonijiet differenti. Għanna tlet tipi ta' entitajiet interparlamentari skont l-anijiet tagħna. Hemm l-unions interparlamentari u l-assoċjazzjonijiet interparlamentari li għandhom rwol ta' kooperazzjoni interparlamentari, il-kas tal-IPU, l-Unjoni Interparlamentari li hija l-iktar unjoni jew assoċjazzjoni globalizzata, imbagħad hemm ukoll oħrajn li huma bażati skont il-lingwa, pereżempju dawk li tkellmu l-Franċiż, jew inkella bażati skont ir-reliġjon, eċetera. Imbagħad hemm ukoll entitajiet interparlamentari maħluqa minn ftehimiet internazzjonali u għandhom meħsieb li jagħmlu skrutinju tal-implementazzjoni ta' dawn il-ftehimiet. Fil-każ tal-Unjoni Ewropea hemm bosta ftehimiet internazzjonali tal-Unjoni Ewropea li jiprovdu għal entitajiet interparlamentari mamula minn rappreżentanti tal-parlamenti tal-partijiet f'dawk il-ftejmiet. Fil-qasam tal-kummerċ nixtieq insemmi il-forum il-Kaliforum li hija komunità ta' pajjiżi tal-Karibow, parti mill-pajjiżi tal-Paċifiku, l-Karibow u l-Afrika, u Waħda mill-punti innovativi ta' dan l-ftehim huwa l-ħolqien ta' komitat interparlamentari magħmul minn dan il-Parlament, rappreżentanti ta' dan il-Parlament u rappreżentanti tal-Parlamenti kollha tal-Karibow li huma il-parti l-oħra ta' dan il-ftejm internazzjonali tal-kommerċ. Dan il-korp huwa ddedikat għal segwitu tal-ftejmiet internazzjonali tal-kommerċ Dan huwa każ eċċezzjonali imma, sfortunatament, kwalinkwa ftehim ta' subija oħra m'għandhomx entità interparlamentari bħal din. Inkonkludejna pereżempju ftehim ta' sħubija ekonomika oħra mal-pajjiżi tal-Afrika tal-Ponent imma dan il-Kumitat mhux qiegħed hemm. Il-Kummissjoni bidlet ir-rotta tagħha u l-idea li jkun hemm entità interparlamentari ebet. Fl-aħħar hemm ukoll entitajiet interparlamentari li jaħdmu mbagħad bħala assemblej jew korpi ta' governanza ta' organizzazzjonijiet internazzjonali, ġifiri huma parti minn sensiela ta' sistemi ta' gvern ta' organizzazzjonijiet varji. L-iktar kas maruf u waħda mill-iktar organizzazzjonijiet ta' influenza huma l-konferenza inter governativa tal-Kunsil tal europa li l-Parlamenti Nazzjonali tagħna huma parti minnhom. U dan il-Parlament huwa osservatur f'dik l-entità. Fil-qasam tal-kummerċ, eżempju partikolari li nixtieq semmi u nitkellem dwaru huwa l-konferenza interparlamentari tal-WTO bħal ftehim tal-1994 li ħala il-WTO dan ma kienx jiprovdi għal l-eżistenza ta' kwalinkwa tip ta' assembleja interparlamentari fil-WTO. Minkejja l-fatt li WTO għanda setat ta' tfassil ta' regoli, b'saħħithom ħafna, li dawn ovvjament jittieħdu mill-Parlamenti Nazzjonali u minn dan il-Parlament Ewropew. U minkejja din rwol, dan ir-rwol ta' influenza li għandhom bħala WTO bħala li tfasslu regoli mhux biss ftehimiet kummerċali jew ta' kummerċ ħieles imma anke ta' affarijiet eh, ta' tfassil tal-liġi pereżempju m'hemmx skrutinju parlamentari fuqhom bħala WTO. Għalhekk il-Parlament u l-IPU Parlament Ewropew u l-IPU fi stadju bikri ddeċidew li jibdew joħolqu xi xorta ta' dimensjoni interparlamentari mhux uffiċjali l-WTO. U dan semma diġa mis-Sinjura Johnson dal-Odu. Dan huwa dinija ġrajja ta' suċċess, eh, mhux biss biex eh, ikonem xogħol konġunt bejn il-Parlament Ewropew u l-Unjoni Interparlamentari li tkun mamula minn konferenza li tisseħ kull sena imma jkun hemm ukoll kumitat konġunt ta' tmexxija li jiltaqa' ukoll dartejn fis-sena. Għandhom żewġ ko-presidenti, jiena l president fisem il-Parlament Ewropew u mbagħad hemm il-ko-president ieħor fisem l-IPU. U aħna naddeċidu fuq l-aġenda ta' dawn l-laqat tal-Kumitat ta' Tmexxija li jittallaw jew fil-Ġenevra jew nkella fi Brussell. Il-ġimgħa li għaddit kellna waħda fi Brussell pereżempju. Per Roberto Azvied kien prezenti fissem il-WTO u kienet jindirizza mhux biss il-Kumitat Inta tal-Parlament Ewropew imma anke il-Kumitat ta' Tmexxija għall konferenza parlamentari ta' WTO. Dan kien mument ta' profil oli ta' din l-organizzazzjoni imma bil-mod il-mod biżmin dejna nimxu l-qoddim. Fil-bidu kena l-oppozizjoni mhux biss tal-pajjiżi li tiżviluppaw imma anke tal-Istati Uniti tal-Amerika li jkollna din l-idea ta' dimensjoni interparlamentari ta' WTO għaliex ma tinsabx trattati u timxi biex taħdem fuq diskrezzjoni tal-gvernijiet u tnaqqas mill-bsatat ta' diskrezzjoni tagħhom li jistgħu jaħdmu għal rashom biex jaħdmu fuq kwistjonijiet ta' kummerċ internazzjonali. Ġifieri kellna kisba kbira u wara 10 snin ħloqna mhux biss entità konsultattiva bħala konferenza WTO imma anke li aħna stess inkunu rikonoxxuti u aċċettati mid-WTO stess. Issa niltaqgħu fil-Ġinevra l-istabiliment ta' WTO xaħġa li kienet inaċċettabbli jew l-qasbis tista' tobsor li tiġri 10 snin ilu u hija xi ħaġa li aħna verament grati għal Pascal Ami li ksibnija. Li huwa il-President tal-Direttora Ġenerali ta' wto u anke il-DG ġdid tal-WTO. Bekk irnexxinna nelbu n-nuqqas eżistenza ta' dimensjoni interparlamentari uffiċjali ta' WTO hekk xejna u hija xi ħaġa li tista' taħdem ukoll bħala pjattaforma għal ħolqien ta' dimensjoni parlamentari għal entitajiet globali oħrajn, bħal per eżempju min jaf l-ILO, jinġnus maquda jew l-IMF. Biex nikkonkludi, sinjuri, dawn huma l-aħħar kentejn li nixtieq nwaslilkom l-ewwel net nixtieq ninsisti li jekk aħna rridu nkunu seri dwar il-possibilità li nagħtu impatt fuq il-globalizzazzjoni aħna għanna nibdow fil-kostituenzi tagħna. Irridu nbidlu ta' taħt fuq l-approċ parlamentari tradizjonali fir relazzjonijiet tagħhom għal eżekuttiv. Għanna nieħdu appartenenza wkoll tal-negozjati internazzjonali u għanna nappellaw għall eżekuttiv biex jitkellmu mal-parlamenti għal kull qabel kull darba li kunem negozjati internazzjonali. Naħseb li dak li konna namlu hawnhekk fuq livell tal-Kumitat tal-Kummerċ Internazzjonali fil-Parlament Ewropew jista' jkun ta' eżempju tajjeb għal dak li jeħtieġ isir. It-tieni dak li għandu x'jaqsam mal-involviment tagħna fuq livell globali għanna nużaw il-possibiltajiet kollha tagħna li ta' bilħaq ikonna influenza tagħna kemm Parlament Ewropew kif ukoll Parlamenti Nazzjonali biex nimxu l qoddim Il-fatt li m'hemmx entitajiet parlamentari fuq organizzazzjonijiet globali kbar bħal ġnus Mauda, l-ILO, eċetera, m'għandix ċaħadna jew ġanna nieqfu milli nipruvaw noħolqu dimensjoni interparlamentari għal dawn l-istituzzjonijiet globali ta' governanza globali. Grazzi ħafna. Thank you very much, Mr. President. Uh, uh, let, let me start with a few words on the uh, parliamentary dimension of foreign policy before I come to the specific institutional angle um, uh, as, as um, indicated. Kif indikat anka fi titlu ta' sessjoni? Il-politika barriera tal europa hija bazata fuq valuri u drittijiet ġa tħanna fil-qalba tal parlament Nazzjonali u anka l-Parlament Ewropew u l-politika tagħhom. ġifiri hemm lok għall-impenn konstruttiv. Aħna l-eżekuttiv għal-waqt li eh, bħala e jgħajja sensi narfu il-dritt ta' studio mill-parlament għal dak li namlu aħna u nafu li hemm lok sabiex naħdmu flimkien. Laqwa eżempju hija xi ħaġa li eh, nsemmi diplomazija tal-Parlament li qed taħdem fuq livell supranazzjonali u livell nazzjonali. Il-Parlament jiddefendi l-valuri li semmejt, drittijiet tal-bniedem u f'ħafna każijiet għandhom iktar lokal manovrar mill-gvernijiet nazzjonali li jistgħu jkunu ristretti b'xi mod jew ieħor u jistaw jikkomplementaw azzjonijiet li jittieħdu mis servizzi globali jew dal-kas Ewropew speċifiku ma' rappresentant u li ta' servizzi tal-azzjoni esterna. Jekk weta ħares il-Parlament Ewropew jidher li hemm ħafna għalfin akkumulat fuq politika barranija, il-tim tal-Parlament Ewropew kienet jistuda situazzjoni u rajna li hemm 10 ex-Prim Ministri u numru ta' ex-Ministri tal fil Barranin dil-Kamra u eh, l-arfin tagħhom ovvjament jista' jiġi sfruttat. Biex nitlu ktar fil-konkret, demokrazija parlamentari. Jekk nieħdu eżempju għandna l ukraina il-kol konna qed insegwu missjoni ta' medjazzjoni tal-Sur li ġim waqqaf fuq inizjattiva ta' Parlament Ewropew. U kena anka rabti tajbin ħafna bejnietna. Aħna nifmu anzi aċettajna bisħieħ l-indipendenza tagħhom, ma provajniex nindaħlu, pero Konnet naħmu mill-qrib magħhom. Din missjoni kienet waħda ta' valur konsiderevoli anka mill-perspettiva ta' rappresentantoli. U appoġġajna kestajna ovvjament grazzi għal mezzi tagħna nkluża delegazzjoni fuq il-post. Il-Parlament jistanka jaqsam għalfin istituzzjonali fil-pajzi ta' tranzizjoni Dajn rajnieh partikolarment fit montana tal-Afrika, fil-pajjiżi kienu involuti fil brb li ħafna minnhom kellhom joħolqu. Mhix xejn sistema ta' demokrazija parlamentari u għal darb'oħra kemm il-Parlament Ewropew u l-Parlament Nazzjonali għenu u kienu lesti e, jaqsmu l-arfin tagħhom e, għal studju parlamentari fuq l-eżekuttiv u l-eżempju e, iktar ovvju ta' Tunezija. fejn kellna kas ħafna ta' Transizzjoni ta' suċċess. L-aħħar mhux l-inqas, ir-rwol tal-parlamentari fil-osservazzjoni tal-elezzjonijiet. Din hija dan huwa strument ċentrali fil-politika barranija fl-opinjoni tagħna. Għandna metodoloġija stabilita fejn osservazzjonijiet kollha mill-Unjoni Ewropea misnit osservazzjonijiet jitmexxew minn bita din il-Kamra illi tjom independenza kif ukoll leġittimità fajnejn il-pajjiżi konċernati. Mussen sentaw għal iż fuq il-korpi parlamentari, xoċa li tkellem fuq Asur Moreira, billi kontet nitkellem fuq il-dimensjoni eh, tal-pajzi ġilin, għanna korpi parlamentari fil-nofsenaru l-Vant, għanna l-EMPA, l-Assembleja Parlamentari Mediterranja u l-Assembleja għal Pajzi tal-Vant, il-UNES. U diplomazija parlamentari hija utli imma wkoll hija xaġa li titlab ħafna minn għandna għandna l-eżekuttiv, parlamenti, l-nazzjonali u anka s-servizz diplomatiċi waħna illi Oddim, nanna l-sfida tal-koordinazzjoni nifmu l-indipendenza tal-parlament minn kol tip ta' intħil mill-eżekuttiv ma kollu tajjeb li għet iqabbel messagġi prinċipali mill-esperienza tiegħi. Meta ħdim ta' President ta' din il-Kamra Sur Buzek ukoll kien jimpenja ruħu b'ħafna diplomazija meta żar l-Istati Uniti, ċ-Ċina, Tramuntana tal-Afrika, ħafna semawħ pala leħen l-Europa. ħafna ma jamlux distinzjoni bej Parlament Ewropew u Kommissjoni, għajdu titkellem l-Europa. U importanti li jkollna dal messaġġ komuni u li il-messaġġ li nwaslu jkun koordinat. Anka nisfruttaw l-arfin tal-kollegi tagħna fuq il-post, jiġifieri delegazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Issa, speċifikament dwar dimensjoni parlamentari tal-politika ta' sigurtà politika barranija għandna żviluppi relativament ġodda hawnhekk il-konferenza Parlamentari fu CFSP u CFDP li huma ta' suċċess, li anzi huma suċċessuri għal konferenzi li kena qabel dik l-Afrid Baranin kofak u il komita tal-Difiżi dawn fl flimkien u saru konferenza interparlamentari. Irrid inkludi parlamentari nazzjonali kif ukoll Parlament Ewropew. Hija ħaġa relattivament ġdida, però mhixha fid-direzzjoni tajba. Ir-rappreżentant Oli tieħu interess kbir fix-xogħol ta' korp u attendiet il kollha li saru minn meta twilet tal korp ġdid. Naf il-konferenza m'għandix riservi ta' studju speċifiċi, però aħna esposti għal kontroll tagħhom u hija ħaġa ġusta. Aħna dejjem nattendu fuq livelloli, oli, mhux rappresentantoli, manka rappresentanti tas servizzi, aħna dejjem eh, nipparteċipaw fil- tassil tal-agenda u nippruvaw nivolvu ruħna per eżempju billi nistednu il-kapi tal-missjoni CSDP sabiex indirizzaw il-konferenza il ħaġa li anka jina nappoġġa huwa forum utli u hija alternativa tal-Assembli Parlamentari għal ponent ħaġa li twaqfet sentejn ilu. Il-Parlamenti Ewropej Nazzjonali għandhom rol ċentrali fil-proċess ta' studju imma għannax nigwadanjaw minn eh, kooperazzjoni fuq kwistjonijiet Ewropej, kwistjonijiet ċentrali. Last but not least before we... mux l-inqas? Għabben nibdew diskussjoni? Mr. Jan Walters. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Grazie, President eżis membri, sinjuri, organizzazzjoni internazzjoni u mekkanizmi ta' governanza globali ħatħallu mpad dirett fuq il-ħajja ta' ċittadini indipendentament fejn jinsabu dan il-fatt bażiku jitlob għal reprezentazzjoni ta' ċittadini u garanziji demokratiċi. Il-koll nafu li organizzazzjonijiet internazzjonali u foras internazzjonali u ma' qasam tal-gvernijiet Fil-fad dawn l-organizzazzjonijiet u fora safna darba jiservu ta' eh, klabbjat jisaxħa l-eżekuttiv u eh, jaqa taħt l-isem ta' multilateralizmu. Multilateralizmu hija ħaġa l-qalb l-Unjoni Ewropea u hija eh, imnaqxa fid-DNA tagħna munka f'artiklu 21 tat-Trattat tal-Unjoni Ewropea, multilateralizmu hija kelma sabiħa fil-politika internazzjonali u wija bħal klab fejn l-taqaw pajjiżi b'saħħithom illi għandhom drittijiet ta' vito jew għalli għandhom saħħa eh, internazzjonali. Id-dimensjoni parlamentari ta' dawn l-organizzazzjoni globali hija dajfa wisq ċertu organizzazzjoni internazzjonali għandhom assembleji parlamentari stabiliti. Um, L-eżempju fuq livell reġjonali eh, tkellimna fuqhom konsider Europa, NATO, SCE u oħrajn. Anke hemmhekk il-kompetenzi ta' dawn l-assembleji parlamentari ma tantx huma eh, jippromovu l-ugwaljanza u tajjeb illi eh, anke kħarċ ħarġlejna n-nes dokumentazzjoni naraw u niparagunaw kif daw l-xet jamlu eżattament daw l-assembli parlamentari. Kenna l-IPU smajna l-segretarja ġenerali, dal-ħodu, l-IPU hija defensur ta' rappresentanza demokratika tal-networking parlamentari. Imma l-IPU miex uffiċjalment marbuta jew parsi minn uh, struttura istituzzjonali ta' organizzazzjoni internazzjonali. Mhux qed ngħid li dan għandu jkun il-każ, hemm hija xi ħaġa li nirriflettu dwarha li fuq livell globali nafu li ma hemmx organizzazzjoni intergovernattivi fil-dimensjonijiet parlamentari ġnus maquda kemm taħdem mal-IPU fil-preżent m'għandix dimensjoni parlamentari kif intqal anka ktar kmieni mis Sur Jowlajnen, hemm ovvjament li titwaqqaf Assemblea Parlamentari tal-ġus maqda u eh, Pero rajna risposta kemm xejn birda jekk mhux anke ostili minn eh, diplomatiċi u gvernijiet. Tajjeb għal daqstant nitkellmu kemm xejn aktar fuq dar proċess Em, foras inqas istituzzjonali pal G8 u l-G20 li l-lum l ġurnata għandhom tip ta' dimensjoni interparlamentari f'termini ta' konferenzi, ma dal-konferenzi mumiex tant intenzjonati li kollom impatt fuq livell ta' gvernijiet u għal daqstant iħallu eh, is-seta fissem il-fera eżekuttiva minħabba din id-dimensjoni mhix tan żviluppata, organizzazzjoni internazzjonali għandhom problema, problema ta' fiduċa, problema ta' trasparenza, problema ta' kontabilità u ta' konnessjoni ma' ċittadini u l-domanda eh, ta' ċittadini. Hawnhekk l-Unjoni Ewropea qegħdin fiċ-ċentru tal-Ewropa nafu li bit-Trattat ta' Lisbona kif għal diġà kien hemm numru ta' punti miżjuda importanti għal politik riċerka importanti, saħħaħna r-rol tal-Parlament, partikolarment fil-politika kommerċali komuni, rajna kostituzzjonalizzazzjoni u tisħiħ ta' involviment dejjemi ta' Parlamenti Nazzjonali. Rajna numru dejjem ikber ta' kooperazzjoniet interparlamentari, IPC, U din ħaġa interessanti għaliex Tadim il-Kozak eh, għal l-konferenza IPC li t-waqfet ġament fuq CSDP, l-IPC, konferenza IPC fuq il-Gvernanza Ekonomika u Finanzjarja, stabilita mit-trattat fuq stabilita koordinazzjoni u governanza fl imu eccetera, eccetera. Barra minnek hemm numru ta' laqata tħok tal-IPC fuq kwistjonijiet speċifiċi organizzati mill-Parlament Ewropew Parlament Nazzjonali ma' kol mekkaniżmu sabiex inħarsu l-prinċipju ta' sussidjarjetà. U l-mistoqsija li nistgħu staqsu issa hi l-esperjenza ma' dawn il-mekkaniżmi IPC tista' tkun utli li nikkonsidraw anke kien ħarsu lejn organizzazzjonijiet internazzjonali oħra li ħareċ ċar minn dan kollu li dan mekanizmi APC mandomx dak l-ekkem sejjaħ prerogativi parlamentari tradizjonali ma jinvolvu mod pragmatiku flessibli istituzzjonijiet rappresentattivi u jimpenjaw ruħom f'ħidmit demokratiċi, semmi xoħut. Skambju ta' informazzjoni, sim tal prassi, networking U ħafna ġabi jaġixxu pala think tank so jina namira nkad il-kapacità fil-passat per eżempju kena eh, Assemblea WEU il ħarġet b'rapporti u li ħafna kena affarijiet jiġru eh, simili janka fil-Assemblea tan-NATO, kozak eccetera. U li eh, taġi xi pala think tank u għaw li għaliex parlamentari nazzjonali f'dan il-kontest jistaw jiprovdu data u jesprimu tħassib tagħhom jieħdu perspettiva aktar wiesa minn eh, dak li jittieħdu minn individu fl-eżekuttiv għaliex ġandhom ħafna x'jagħmel. Il-mekanizmu tal-IPCs u li jkunu eh, atturi eh, protagonisti meteġ biex jiprovdu inputs u massaċati ma' ċertu debattiti illi għadhom dominati mill-gvernijiet. CSDP u oħrajn, eccetera, eccetera. Daħar mhux l-inqas xi ħaġa li wkoll għanda x'taqsam ma' riċerka akademika tagħna, xi ħaġa li għandna nikkonsidraw anke mill-perspettiva politika filosofika li parlamenti u mekkaniżmi parlamentari provdu pjattaforma huwa forum fejn jista' kollok dibattiti politiċi li jisiru viżibli, viżibli għal ċittadini illi uh, juru li jem lok għal kontestar jista' jkun hemm opinjonijiet alternattivi li lil mill-politika stabilita ta' ċertu organizzazzjonijiet internazzjonali. Naħseb li e, dinja wkoll ħaġa ċentrali fil-foras parlamentari. X'nistgħu nitalmu minn daw l-esperjenzi għall-organizzazzjonijiet internazzjonali. Naħseb li nistgħu nitalmu l-ewwel qabel kollox huwa dan Tistaw issibu fuq naħta wara ta' din il-kamra kopji ta' dokument illi għadu kem publika ċentru tagħna għal komitat fuq dritti ta' bnidem il-Parlament li jġib dem sieħ ta' kooperazzjoni bej parlament Ewropew u Parlamenti Nazzjonali fuq politika ta' dritti timnida fl-Unjoni Ewropea. Ġifiri, jifoka fuq xaġa speċifika, pero nista' ngħid illi esplorajna b'sens wiesa il-proliferazzjoni riċenti tal-IPCs ta' konferenzi interparlamentari fl-Unjoni Ewropea. U x'sibna u għet mill-punti li skoprejna kien li bdin l-akkumulazzjoni ta' korpi ta' IPC sa ċertu punt din tista' tkun vittma ta' suċċess tagħha stess. Tista' twassal għal aġendi li jkunu mimlin wisq u jista' jkun diffiċli anke li jkun hemm sosten finanzjarju illi parlamentari eh, eh, jattendu tant laqat. Però kol it-tappan xi ftit il-benefiċċji tal-IPC. Għaliex qed ngħidlek għaliex hemm diżilżjoni minħabba numru qoli ta' foras u fl-intervju stana ġa ja identifikajna sens ta' IPC fatigue li għawis minnom dal IPCs, ħaġa problematika għamilt referenza la bots reċenti mill mill-Komitat eh, tal-Fritt Kostituzzjonali fil-tajannar ta' din is-sena illi għajt li rabtiet bejn il-Parlament Ewropew u l parlamenti Nazzjonali hemm bżonn illi jissaħħu u jiġu organizzati kif suppost sabiex nevitaw duplikar u sabiex nejnu natu iktar leġitimità demokratika għal proċess ta' integrazzjoni Ewropea. Għal daqstant, nasal l-konklużjoni tiegħi sabiex niżguraw li governanza globali tgawdi mill-funzjoni demokratika tal-IPCs li l-in mill-Unjoni Ewropea naħseb illi l-ewwel net iridu nikkonsidraw illi m'għandux ikun hemm frammentazzjoni żejda. Jekk ikun hemm frammentazzjoni żejda u li dawn isiru speċjalizzati żejjed, nirriskjaw li dawn isiru biss pjattaformi fej konna paroli biss u ċittadini x'aktarx dan ma joġobhom xum u jieħdu impressjoni ħażina tax-xogħol tal-parlamentari f'dan ir-rigward. Naħseb irridu naqsu n-numru tal aqqa tal-IPCs nirrestrinġu għom sabiex ma naqtawx għalb membri tal-parlament mill attendu minħabba problemi taħin eh, jew problemi finanzjarji. Anka mill-intervjuż li għamilna ħareċ ċar illi mekanizmi ta' IPC għandhom l u huma tajbin ħafna illi ma jiddiskutux kwistjoni ta' strati u ġenerali żejjed tibdil tal-klima po għaffaritek imma jiffokaw fuq temi ċentrali fejn għandek inċentiv anka l-membri tal-parlament illi jindirizzaw da kwistjoniet u li jkunu voluti fiħtim iċ-ċittadini tagħhom. Fi klim ieħor, il-punt ċentrali li xtaqt inwassal hawnhekk u li jista' jkun interessanti li nikkonsidraw l-eżempju RPC li għandna fl-Unjoni Ewropea illi naraw mutatizmu tandis nistawx anka nisiltu lezzjonijiet minn dan fuq livell globali. Pero huwa importanti niżguraw illi ikonna numru limitat ta' foras globali fejn parlamentari kun jistaw jinaqdu sabiex jaqdu rwol demokratiku illi huwa mitlub minnhom u li joħolqu appuntu dil-pjattaforma għall-intergovernanza Grazzi. Thank you very much. I have. Grazzi ħafna. Mela, issa nistgħu nibdew diskussjoni. Għandi numru ta' kellima. Mela jkaw xi ħadd ieħor li jixtieq ikun parti mid-dibattitu jista' jitkellem. Mela l-ewwel kellim U s-sur Mark Enxlof minn Lussemburgu. Grazzi ħafna sur, sur President tal għadajt l-kelma, jena l-President tal-Kumitat tal-Affarijiet Baranin u tal-Ewropew tal-Lussemburgu, aħna għanna eh, parlament żgħar, 60 deputat, kamra waħda, u nixtieq infakkar li 59 membru ieħor eh, fil-Parlament tagħna li aħna bħala membri nix biss id-dimensjoni nazzjonali zaħira tagħna ma dik Ewropea wkoll bħala membri ta' parlamenti nazzjonali u li lin minn dik id-dimensjoni Ewropea dak li qed niddiskutu llum din hemm din dimensjoni globali. Għalhekk kiena naħseb li importanti ħafna li niftakru, nfakru li kollegi tagħna li aħna ukoll parti minn Brussell. Li ma nistax ngħidu li Brussell qiegħda mbeda, aħna parti minna. U dan huwa kumment li xtaqt nagħmel xina ħafna drabi verament nitnikkes meta nara li għad għandi kollegi li jkollhom proposti Ewropej meta niddiskutuhom fil-kumitati, meta nivverifikaw is-sussidjarjetà u dawn il-punti, u mbagħad meta nivvotaw fuq direttiva jgħidu i li jaqas biss smajt biha Għalek, irridu nfakru l-kollegi tagħna dwar dan il-fatt. Tini kumment fuq dak li qal Sur Wouters, eh, jekk fimt sew, u qal li ċertu fora eh, parlamentari għandhom ruolu ukoll ta' think tank U eh, nixtieq enfasizza dan il-punt, jiena membru eh, attiv ħafna fil assemblea Parlamentari ta' NATO, għadni kif ġejt lura, u nara li dan din l-Assembleja Parlamentari li għandha eh, segretarjat jaħdem verament tajjeb, bħala forma ta' think tank għax itini l-opportunità bħala parlamentarju nazzjonali li ninaqat ma' dinja akademika u anka ma' soċjetà ċivili, ma' l-NGOs, u jiena naħseb li dan huwa verament importanti bħala politiku mill-ħidma tiegħek eh, il-ħidma tiegħek trid tabbina ma' l-ħidma tal-akademiċi u l-NGOs. U l-aħħar kelma minnaħa tiegħi meta inti kollok iżjed esperjenza fil-Parlament Ewropew il barranin tiġi mitlub li tirrappreżenta l-Parlament u rridu noqogħdu attenti li ma nispiċċawx dejjem niltaqgħu ma dejjem ma l-istess nies fil-fora differenti. Ġifieri ejja naqsmu il-xogħlijiet bejnietna li anka kollegi differenti jivvjaġġaw jiksbu ċertu esperjenzi. Jiena naħseb li din hija ħaġa importanti ħafna li napplika anka għalija jien qed nagħmel l-almu tiegħi biex inkun nista' nagħmel dan issa hija xi ħaġa importanti ħafna li naqsmu għal kollegi kollha kollhom din is-sensazzjoni din id-dimensjoni Ewropea u globali u jħossu din id-dimensjoni anka fil-ħidma ta' kuljum. Grazzi. Herzlichen Dank vor allem für die letzte. Grazzi ħafna. Mod partikolari a twissija l-inna l-koll. Aħna fil-Parlament Ewropew. Il-ħin kollu naħdmu mal-kumitati sabiex niżviluppaw il-kuntatti tagħna. Fuq kollox, il-laqat kosak huma verament importanti għalina. Meta naħdmu fl-imkien mal-Kumitat tal-Politika Ewropea biex nżidu il-kontabilità responsabilità l-leġislazzjoni, il-Kumitat tal-Budget per eżempju, il-Kumitat tal-Affarijiet Ekonomiċi, Affarijiet Legali. Iżda grazzi ħafna għall-indikazzjonijiet minna ħatijak. kif ukoll għal dak li semmejt inti li għanna bżonn qoddu attenti wkoll għal dak li qegħdin jgħidu l-persuni responsabbli fih dan il-kumitati. Din hija deċiżjoni diffiċli li għandha x'taqsam il politika Ewropea, politiki esterni, u hemm kwistjonijiet ukoll li għandhom x'jaqsmu mal-lingwi. Iżda l-kwistjonijiet naqsu sempliciment għal-Kumitat tal-Affarijiet Esterni jiva mhux l-aħjar approċċ. Grazzi għal dawn l-indikazzjonijiet kom hawnhekk. Issa ngħaddi l-kelma lil Anna Gormes. Grazzi ħafna. Jina nifhem dak li qal Professur Wouters meta qal din lejja tal-konferenzi parlamentari l-fatig. Jina nifem li forsi kien hemm ħafna proliferazzjoni ta' dawn il-fora parlamentari. Forsi din hija ħaġa tajba għat-turizmu parlamentari ma ma ngodanjawx ħafna, partikolarment hawnhekk fil-Parlament Ewropew. Għana dejjem nikkuntattjaw il-soċjetà ċivili, dejjem nresqu think tanks lejna, eċetera Kif nistaw nitkellmu dwar il-gvernanza globali jekk ma nitkellmux pereżempju fuq per eżempju il-Kunsil ta' Sigurtà tal-ġus maquda, din xi ħaġa verament rilevanti, din xi ħaġa li eventwalment ħadd wassal għal riforma tal-Kunsil ta' Sigurtà tal-ġus maquda li hija meħtieġa għal gvernanza globali. Jekk aħna ma nitkellmux fuqha, min ħajtkellem fuq għal gvernijiet le, dan huwa x-xogħol tagħna. Issa jena nemmen li fil-fat aħna għanna bżon ta' aktar artikolazzjoni u nara l-benefiċċji eh, fuq il-livell tal-parlamenti bejn il-parlamenti tal-Unjoni Ewropea u l-parlamenti nazzjonali meta naħdmu fis meta naħdem fis-CSDP u CFSP iva nara dawn il-vantaġġi u partikolarment il-vantaġġ ta' din il-konferenza parlamentari li saqadna fl-imkien kemm il-darba u aħna mm, restaqna l-attenzjoni tal-kollegi tagħna fil-Parlamenti Nazzjonali li kienu konxi ta' dan it-talba tagħna li l kunsill jirrevedi l-mekkaniżmu tal-finanzjar tal-missjonijiet ta' CSDP li hemm meħtieġa għaliex is-sistema bħal ta' bħalissa għal dawn missjonijiet militari mhux biss mhix ġusta imma mhix effiċenti. Għawek ninsabu eh, maquda biex naraw kif nistaw eh, namlu dawn il missjoni ta' Repubbliċi Afrikani u kif nistaw nirresponsabilizzawhom. Eh, imma il sitwazzjoni kif inhi qed tixxekkel il-moviment u mhux tiffaċilitah. Qed naraw ukoll li fil-qasam ta' aktar artikolazzjonijiet bejn aħna u l-Parlamenti Nazzjonali fil-CFSP u CSDP jista' jkollna impatt meta nitolbu azzjoni u koordinazzjoni aħjar. U dan fil-livell tal-EAS, e il-rappresentanta Olja, dawn is-servizzi, iżda wkoll nista' jkollna artikolazzjoni flimkien mal-Kunsill. bil nużaw l-istrumenti differenti b'mod koerenti u artikolat l-iżvilupp, il-kummerċ, il-politiki differenti kemm tal-viċinat kif ukoll l-imbeda. U qed naraw li hawn ċertu nuqqasijiet. Kien hemm min semma ċertu każijiet pożittivi fejn aħna qegħdin nippruvaw nikkontribwixxu bħal Tunizija, pereżempju l-Ukrajina. Issa hemm iżda hemm ukoll każijiet negattivi ħafna fej fil-fatt ir-riżultati huma ta' diżastrużi. Fis-Sirja pereżempju, il-Libja. Fil-Libja qed nitkellmu dwar is-sigurtà tagħna stess. U dan huwa każ ċar fejn ma kienx hemm koordinazzjoni, ma kienx hemm insistenza min-naħa tal-IAS jew kellha rappreżentant olja. Iżda rifjut minn numru ta' stati membri li jikkoordinaw. Għalhekk minkejja mġiba eh, pożittiva ħafna minnaħa tal-Libja, għanna dizastru emmek u situazzjoni ħateħzin, ħateħrax, mux titjib għalissa. Grazzi. Merci. Uh, Mr. Carlos Costa Neves, Puerto Carlo. Mr. Carlos Costa Neves. Grazzi, Sur President. Et niħu gost li erġajt jgħataw et nipparteċipa f'din il-laqa li jinti jgħat meċi Għalek verament nishti nirringrazzja lil kull min eh, tkellem għalix verament samtu klim ta' ispirazzjoni u jina naqbel ma'kom issa li jett nerġa' niġi f'dan il-parlament jina diġa kont prezenti għawek fil-passat u dini għassala tal-laqa tal-grupp politiku tijaj għalek jien ismi ġejt lura d-dar. Mela fuq dak li ntqal jina naqbel meta ngħid li din il-laqa hija utli u tajjeb li titħol fil-kontest it-tajjeb u indaħlu it-ħassib ta' dawk li jaħsbu li hemm forsi wis prezenzi fil-assembleji eh, parlamentari internazzjonali f'ċertu organizzazzjonijiet u anka fuq il-fat li hemm bżonn li nispjegaw aħjar l-attivitajiet tal-Parlamenti Nazzjonali u kif ukoll tal-Parlament Ewropew. Għalhekk jiena nappoġġa l-attività ta' din l-Assembleja Parlamentari. Jiena naħseb li din dejjem hija sors eh, ta' affarijiet li jtejbuna u hija sors ta' demokrazija fil-ħsieb parlamentari u pala Portugal aħna b'mod partikolari nħossuna komdi hawnhekk għaliex aħna nħossu li għandna eh, vokazzjoni speċjali ta' relazzjonijiet privileġġati. Aħna fil-parlament tagħna għandna ċertu esperjenzi li il koll hawnhekk fuq livell Ewropew nista' neħdu vantaġġ minnhom. Issa meta nitkellmu fuq parlamenti nazzjonali u jien qed ngħid dan wara li kienem esperienza, kelli diġa esperienza fil-Parlament Ewropew u anka esperienza fil-Gvern ta' pajjiżi stess. Għalhekk rrit ngħidilkom li fl-opinjoni tiegħi il-priorità tagħna ħatkun tkun li eh, immorru jitfit nikkontrollaw il-parteċipazzjoni tal-gvern tagħna fl-organizzazzjonijiet internazzjonali. Mhux qed ngħid li joqdu jivverifikaw il-gvern tagħna fil-formazzjoni differenti tal-Kunsill. Jina naħseb li hemmhekk hemm ħafna nuqqasijiet li it-triq għada twila ħafna aħna kiku ħdu gost naraw li il-gvernijiet, mod indipendenti mill-partijiet li jifformaw il-gvernijiet, għana nixtiq il-gvernijiet ikunu aktar ikkontrollati, aktar segwiti mill-parlamenti tagħhom. Mhux biss fuq livell ta' parteċipazzjoni Ewropea jew inkella parteċipazzjoni fir relazzjonijiet barranin. Għana dejjem naħsbu fl-ideal Għalhekk aħna nittamaw li l-parteċipazzjoni tagħna idealment tkun li żjed waħda stretta fil-rapport mal-Parlament Ewropew. U aħna għaddejna minn fażi fej konna qegħdin nippruvaw infittxu l-aħjar soluzzjonijiet possibbli u għaddejna permezz ta' multiplikazzjoni tal-laqat. Ma nafx ix ħaġa tajba jew le, ma nafx hekk dan ħaj wassalna għal aktar riżultati u riżultati tajbin aħna l-lum id-diskutejna, forsi ta' xi affarijiet li jistaw jkunu eh, fil-bidu ta' evoluzzjoni li forsi mhix daqshekk ambizzjuża, imma għall-inqas verament hemm evoluzzjoni. Jekk il-Parlamenti Nazzjonali kollha jkunu jistgħu jirċievu mingħand il-Parlament Ewropew mandat li għabbażi tiegħu ir-rappreżentanti tal-Parlament Ewropew jihdu fuqhom ċertu rwoli fuq livell internazzjonali din ukoll tkun xi ħaġa tajba, iżda aħna rridu nkunu nafu l-ewwel net x'inhija l-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew. U aħna bħala Parlamenti Nazzjonali nkunu nistgħu niddiskutu ngħidu issa aħna naqblu ma' dan ir-rwol. Forsi dan il-proġett ma tantx huwa ambizzjuż, iżda il-vjaġġ il-kbar dejjem jibdew bil-passi żgħar Issa ħan antiċi ftit il-kontenut tal-round tal li miss, ta' sessjoni li miss, ġviri dwar ir-rabtiet tal-Assembleja eh, Parlamentari u mal-Stati Uniti. Għanna Gomes, il-kollega tijaj, għalet li għaw il-prezenza tana għek ta' parlamentari Ewropej fl-Stati Uniti u li irridu nkunu prezenti bħala Parlament Ewropew u mhux bħala Parlamenti Nazzjonali. Iżda, dan kiku jfisser li nkunu qegħdin nagħmlu xi ħaġa minn issa. U jekk aħna nkunu nistgħu fl-ewwel fażi ikkonna assembleja parlamentari e, b'deputati nazzjonali. E, dan diġà jkun l-ewwel pass, ikun il-bidu ta' ħafna affarijiet li jistgħu jsiru. Grazzi ħafna, nilqgħu klura u hekk. Issa l-ħar komment minn Gabriela Kredjufa. Grazzi ħafna. Kollegi, jina eh, bħala taħriċ, eh, jina mħarġa bħala epistemoloġika. Jina naħseb li ma jeżistux soluzzjonijiet dejjem perfetti, u anka ċittadin eh, mhux ħajaċċetta ċetta brida tajba deċiżjonijiet ħżien anke jekk daw ġew fil-Parlament. Għalek, dan huwa il-punt ta' tluq tiegħi. Għalek hemm bżonn li aħna noqogħdu attenti ħafna meta nitkellmu dwar li noħolqu xi ħaġa, noħolqu qafas demokratiku li fih hemm ċertu entitajiet mhux demokratiċi li jsiru responsabbli? Qabel konet nitkellmu fuq il-kontroll. Ir-responsabilità il hija importanti. Iżda ma rridux nagħtu ċertu leġittimizzazzjoni wara li jkun seħħ il-fatt. Il-leġittimità mhijiex problema biss li nifmu u li nkunu responsabbli ta' dak li mbagħad isir. Leġittimità hija xi ħaġa aktar minn hekk tfisser li nistabilixxu l-ambitu, l-għanijiet U aħna rridu nkunu konxi li nistaw napplikaw l-ola responsabilta fit twetti ta' politiċi ħżiena. Għalix l-ambitu jkun ħażin. Jina naħseb dwar il-politika Ewropej tal-austerità, per eżempju. Mux necessarjament ċertu miżuri intoġbu l ċittadina li xmaddewx tajjeb mill-parlament, ma ntoġbux mill-ċittadini għax kienu miżuri ħżiena. Issem problema oħra, għalfejn il-leġittimizzaw ċertu miżuri li m'għandhomx jingħataw leġittimità. Ir-rwol prinċipali tagħna huwa li nażlu lan ewlini għas-soċjetà li fiha nejxu. Jekk ma nagħmlux dan, ħajkonna falliment ċar għal xi dan ifisser li ċittadini jkunu esklużi minn ċertu deċiżjonijiet li jittieħdu fuq livell globali jew anke fuq livell Ewropew. Jina naqra ħafna fuq dan id-dibattitu jintqal li rridu nieħdu ċertu deċiżjonijiet li dawn id-deċiżjonijiet rridu jkunu trasparenti li jkun l-om informazzjoni li għatu l possibil li wieħed jiddiskuti fuqhom. Jiġifieri bażikament aħna nsabu fit-triq tan-nofs bejn l-università u aġenzija li dbieħ eh, ċertu deċiżjoni li jittieħdu minn ħaddieħor. Aħna nixtiequ nibqgħu f'din is-sitwazzjoni għax hekk li ħajkonna nieħdu deċiżjonijiet għalina. U Iva, ovvjament, u importanti li min jieħu deċiżjoni fuq livell par parlamentari ikollu setta li jagħmel tagħmel sens. Għax jekk le, biss ikunu nistgħu nitkellmu dwar iċ-ċittadini. U dak li ġara, u fil-fatt dak huwa dik kienet il-problema tas semestru Ewropew. Għaliex minnaħa konna qegħdin naraw is-sistema tal- ta' teħi ta' deċiżjonijiet fuq livell ta' budget. Iżda jekk fuq livell ta' semestru, il-gvernijiet tagħna jiddeċidu japplikaw deċiżjonijiet li jittieħdu x'imkien ieħor jiġu imposti fuqna, Bażikament aħna ma nieħdu l-ebda responsabilità fuqna, ġifieri seta' mingħajr seta' biex inkompli. Iżda sfortunatament ħajkolli nieqaf biex nitlob li kellima li ħaj rispondu lid-dibattitu biex jamlu dan. Please, Mr. Moreira. Mr. Moreira, l <clears throat> I have two further remarks to add to what I said in my Għandi xie zewċ kommenti addizjonali ma' dak li qed qabel l-ewwel net. Is-suġġett tal-lum tagħna mhuwiex fuq il-kooperazzjoni parlamentari fl-Unjoni Ewropea Is-suġġett tagħna huwa il-parteċipazzjoni tagħna ta' kemm f'dan il-Parlament u il-Parlamenti Nazzjonali li lin mill-frontieri tal-Unjoni Ewropea. Jiġifieri f'żoni globalizzati. Għalhekk kiena naħseb li numru ta' kommenti li smajna dal-ħodu anka issa wara nofsinhar forsi eh, mhumiex immirati sew Għalek, biex nżomm eżattament ma dak li suppost qegħdin niddiskutu, nixtieq nżid żewġ punti. F'ċertu waqsma fejn hemm il-kompetenza tal-Unjoni Ewropea eh, bħal CFSP, aħna maħniex membri tal-organizzazzjonijiet internazzjonali prinċipali li jittrattaw il-difiża barranija, ġbiri ġuswa maquda l-OSCE, e, il-NATO, il-Konsil tal-Europa, ħna maħniex membri ta' dawn. U dan ifisser li huma biss l-istati membri li huma membri ta' dawn l-organizzazzjonijiet. Iżda ovvjament hemm ir-regoli tat Trattat tal Lisbona li meta niġu biex nipparteċipaw fi kwistjonijiet ta' affarijiet barranin, l-istati membri huma marbuta mill-pożizzjonijiet tal-Unjoni jekk dawn jeżistu. Jiġri dawn huma bażikament l-istati membri huma delegati tal-Unjoni fil-fora internazzjonali. U hemm sitwazzjonijiet fejn ikunu marbuta mill-pożizzjonijiet komuni tal-Unjoni Ewropea u meta niġu għall-organizzazzjonijiet intraparlamentari ħajkunu l-parlamenti nazzjonali u mhux l-Unjoni Ewropea, l-Unjoni Ewropea mhix membru ta' dawn l-organizzazzjonijiet u għandha tkun hemm biex tiddefendi l-intervent parlamentari u l-parteċipazzjoni parlamentari f'din id-dimensjoni. Iġbir ta' globalizzazzjoni. Iżda hemm numru ta' organizzazzjonijiet internazzjonali oħra fejn l-Unjoni jew hija membru tagħhom flimkien mal-Istati membri, per eżempju, il-WTO, ma nafx għaliex l stati membri għadhom membri ta' WTO meta il-politika kummerċali hija kompetenza esklusiva tal-Unjoni? Għalek nixtaqsel fil-stati membri għadhom membri, l-FAO per eżempju, l-Organizzazzjoni tal-Ikel u l-Agrikoltura, il-Protokoll ta' Kyoto, u n numru ta' organizzazzjoni toħra fejn, per eżempju, għanna il-karta tal-enerġija. Għandi lista u ma menti xarfin uqt naqra lista kolla. F'dawn il-każijiet huma kemm il-Parlament Ewropew kif ukoll il-membri nazzjonali jistgħu jkunu membri ta' xi entità interparlamentari li tista' teżisti f'dawn l-organizzazzjonijiet. U jeżistu każijiet fejn hija biss l-Unjoni Ewropea li hija membri tal-organizzazzjonijiet internazzjonali, per eżempju. Eh, l-Unjoni Dinija tad-Dwana hija l-Unjoni li hija membru. L-istess għandu japplika l WTO ma le mhux il-każ sissa. Għalhekk il-Parlament Ewropew jinsab f'sitwazzjoni fejn jipparteċipa fi kwalunkwe parteċipazzjoni istituzzjonalizzata tista' seħ fuq dan il-livell, ġifieri għandna żewġ problemi. Meta aħna iżnej li aħna intitolati għaliex kemm l-Unjoni u l-Istati membri ma membri ta' dawn l-organizzazzjonijiet u ta' dawk it-trattati meta aħna it-tnej li aħna intitolati ġbir nistaw nizviluppaw ir-ruoli parlamentari fil-globalizzazzjoni għanna ninaqdu, għanna namlu ċertu skemi li permezz tagħhom nkun nistaw nikkoordinaw il-parteċipazzjoni tagħna f'dawk l-organizzazzjonijiet f'dawk il-fora interparlamentari meta huma biss l-istati membri mem li huma membri għaliex l-Unjoni mhijiex membri membru. Hemmhekk fidejn il-Parlamenti tal-Istati membri li jinvolvu ruhom fil-koordinazzjoni. U f'xi forma ta' eżerċizzju ta' kollegament ma' dan ma' dan mal-Parlament Ewropew għaliex il-Parlament Ewropew mhux membru u f'każijiet fejn hija biss l-Unjoni li hija membru ta' dawk l-organizzazzjonijiet u mbagħad fidejn ta' dak il-Parlament li jinvolvi ruħu fil-rwol parlamentari meta niġu biex nipparteċipaw. Għalhekk għandna ħafna ħafna x'namlu. Ħafna x'namlu mhux biss biex niddeċiedu kif għandna nipparteċipaw, kif għandna intejbu d-dimensjoni parlamentari tal-kwistjonijiet internazzjonali, u wkoll kif għandna nikkoordinaw bejnietna ġviri dan il-Parlament u l-Parlamenti Nazzjonali jekk aħna it-tnej li aħna eh, intitolati nipparteċipaw fil-gvernanza tal-globalizzazzjoni. U fil-każ ta' wto la darba l-Stati membri għadhom membri tal-WTO flimkien mal-Unjoni aħna sejrin tajb ħafna għaliex il-parlamenti nazzjonali tagħna huma membri u huma membri tal-IPU jipparteċipaw u dim l-Assembleja Ġenerali tal-WCO. U nixtieq ngħidilkom li l-co-chair liħor, ko-president liħor u koll huwa Ewropew u palissa żewġ ko-presidenti tal-Assemblea Parlamentari għad WTO huma Ewropej, ċittadini Ewropej, parlamentari Ewropej Jiena u il-kollega eh, pala jiena pala membru tal-Parlament Ewropew u kollega tiegħi pala membru tal-Parlament Svediż. U għandu jkun? Għanna nieħdu vantaġġ ta' din il-kwistjoni tal-IPU biex nifinaw il-parteċipazzjoni tagħna, nikkoordinaw il-parteċipazzjoni, nifitaw il-frammentazzjoni. Għax ikella hemm ir-riskju li kunem hemm wis organizzazzjonijiet parlamentari, wis tkissir, wis tifrik, wis laqat, u jiena nasib li verament għem riskju li nsiru xi forma ta' parlament li joqgħod jiċċaqlaq minn posta li ieħor u din mhix tajba għal perċezzjoni ta' ċittadini komuni fl-Unjoni Ewropea. Ejon kuru konx ta' dan ir-riskju, grazie. Grazie, madam. Uh, thank you, Chair. I'm afraid I got the subject all wrong. Mela, naħseb li suġġett ma fimtux għax jaħseb li ħanet kelmu li l-Parlamenti Nazzjonali kollhom rwol aktar attiv fil-proċess Ewropew u fil-proċess ta' globalizzazzjoni. Jinek fimt minn tal-inqas naħseb li ma bqajniex fuq dan is-suġġett u saret diskussjoni iktar teknika. Nixtieq lura daqsxejn għal dak li fl-opinjoni tiegħi huwa estremament importanti issa U eżis kollegi, fl-opinjoni tiegħi, issa dak li huwa importanti huwa l-messaġġ politiku li aħna ħanwaslu liċ-ċittadini tagħna. U l-messaġġ politiku mhux dwar jekk isser nivvjaġġaw, jekk isser ikonna ħafna entitajiet, jekk isser niltaqgħu Tokyo jew Brussell, jekk u x'ser niddiskutu fil-Parlament Ewropew jew f'xi forma oħra ta' assembleja parlamentari, mhux dan il-punt illum u naħseb li mimħat fil-pajjiżi tagħna li qiegħed eh, f'xi każin f'xi bar fil-kafetterija fil-kostituenza tiegħu jiddiskuta l-affarijiet l-emmolaw. Le, ma jinteressom xek niddiskutu l-affarijiet f'Assembleja Nazzjonali jew oħra, f'Assembleja Parlamentari jew oħra, imma li jinteressah huwa li jittieħdu deċiżjonijiet politiċi, deċiżjonijiet importanti għal futur tiegħu u li għandhom rabta diretta miegħu. U hemm jiena nemmen li l-Parlamenti Nazzjonali jista' jkollhom rwol iktar importanti x'jaqdu. Jiena naf li l-Parlament Ewropew qed jaqdi rwol importanti qed insegwi minn kapaċitajiet differenti jew mill-Gvern jew bħala membru tal-Parlament Nazzjonali Grek ix-xogħol li qed tagħmlu hawnhekk fil-Parlament Ewropew, imma nħoss li jridu jkun hemm xi tip ta' mekkaniżmu li jwassal it-teħid ta' deċiżjonijiet tagħna eqreb għal ċittadini tagħna. Jekk ma jkunx hemm kwistjonijiet lokali aktar kif qal xi ħadd ġustament, nafu li dan qed jiġri għax l-affarijiet lokali huma affarijiet globali fl-aħħar mill-aħħar u għalhekk irridu nippruvaw imwaslu dan messaġġ liċ-ċittadini tagħna biex iċ-ċittadini tagħna jifmuna. Imma jisna qed nitkellmu bilsna differenti fil-parlamenti nazzjonali differenti u anke fil-Parlament Ewropew u saċertu punt pjuttost normali u koll. Imma kuntat li jista' jkun iktar dirett naħseb li huwa meħtieġ. Naħseb il-Kummissjoni hija responsabbli u hawnhekk qed nitkellem fuq dimensjoni Ewropea, responsabbli viżavi il-gvernijiet tagħna. Il-parlamenti huma responsabbli għan-nies li, li tuhom il-vot tagħhom huma iktar qrib tagħhom u għalhekk dak li għandna bżonn huwa mod kif it-teħid ta' deċiżjonijiet imexxi l-affarijiet il-qoddim, mux qed niprofa nivvinta l-affarijiet hawnhekk, ma naħsibx li għandna bżonn iktar fora, rridu naraw kif it-teħid ta' deċiżjonijiet jimxi b'approċċ differenti. Rridu li l-politika nazzjonali jkollha rwol iktar importanti, il parlament nazjonali jeħtiġu jaqdu rwol iktar importanti biex iħossu li jtiġu jiġu involuti fit-teħid ta' deċiżjonijiet. U naħseb li din hija tweġiba li għandna nfittxu mill-aktar fis possibbli u nsibuha qabel l-elezzjonijiet Ewropej biex minn tan inqas ikollna xi tip ta' ideati ideat li jiġu preżentati fil-gruppi politiċi qabel l-elezzjonijiet. Għax hemm dan id-distak l-euroxottiċiżmu qed jiżdied u l-globalizzazzjoni preżenti u ċ-ċittadini qed iħossu biss fej qed jolqothom fil-laħam mill-ħaj il-kriżi, eċetera, eċetera. Ġifieri għandna bżonn idejat iktar preċiżi. Nittama li qabel ma nastu għall elezzjonijiet Ewropej inkunu iktar lesti li nippreżentaw uħut mill-idejat li huma meħtieġa. Iżda jien wisq nibża u dan l-aħħar ħaġa nixtieq ngħid huwa li rridu nsibu lingwa lingwaġġ komuni wieħed, waħda lingwaġġ inqas tekniku. U lingwaġġ inqas burokratiku, inqas teknokratiku u xi ħaġa iktar ta' valur għaċ ċittadini tagħna jekk tassew irridu waslu l-messaġġ tagħna lilhom. Grazzi. Very briefly three points, I mean I agree that there is a proliferation Naqbel li jem proliferazzjoni ta' entitajiet u diffiċ li tindirizza dan il-punt, ta' ġala darba twaqqaf entità diffiċ li mbagħad teħles minna ħadd ma jkollu l-kuraġġ. Rajna dan anke fl-Unjoni Ewropea fej kien hemm ċertu entitajiet li nħol mbagħad naħħu waqgħu taħt il-kappa tal-Unjoni Ewropea. Is-Sur Moreira rrefera għal dan il-punt ukoll u nixtieq nitkellem dwaru. Fil-korpi li jeżistu il-parlamentari li jiġu jew mill-Parlamenti Nazzjonali jew mill-Parlament Ewropew għandhom jippruvaw jaġixxu bħala entità Ewropea kemm jekk ikun membri minn din l-istituzzjoni jew le biex bekk inkunu nistgħu waslu messaġġ komuni tal-Unjoni Ewropea, messaġġ wieħed. U f'ċertu każijiet biss naġixxu bħala medjatur għax kien hemm każijiet fejn kien hemm differenzi fl-opinjonijiet, pereżempju bejn l-Assembleja Parlamentari tal-OSCE u din dan il-Parlament fuq kwistjonijiet ta' elezzjoni. U hemmhekk huwa eżempju fejn il-membri tal-Parlament Ewropew f'din l-Assembleja Parlamentali għandhom rol importanti x'jaqdu rol kostruttiv. Punt li għamlet s-Sinjura Gomes fuq li l-parlamenti jkunu iktar kuraġużi u proponu l-affarijiet. Naqbel, ek għandu jkun u dan jiġri pjuttost fil-qasam naħdem l-iktar fih, fil-sigurta u d-difiża. Ħafna drabi il-Parlament ikun ta' qoddim netu jipproponi affarijiet li nafu diġà li jkun diffiċli li nagħmlu li jew li jiġu aċċettati mill-Istati membri, imma nieħdu l-affarijiet bis-serjetà jekk l-affarijiet jistgħu jiġu implementati jew le. Din kwistjoni differenti mbagħad, imma huwa approċċ interattiv u naħseb li għandu rwol pożittiv x'jaqdi. Grazzi. Thank you very much. Eh, if I'm... Grazzi ħafna. Jek permetti li nixtieq in problema li hija pjuttost fondamentali u semmit daqxejn mis-Sinjura Missur Moreira, illum qed nitkellmu dwar il-Parlamenti Ewropej fil-governanza globali. L-iktar problema fondamentali issa hija li l-mekkaniżmi tal-governanza globali għadhom bazati fuq il-Westfalia, jisom fuq sovranità tal-stati ġnus, iktar meta qabel ma dak li rajna dal-ħodu, dan ifisser li l-Unjoni Ewropea hija biss membru ta' klab żgħir ta' organizzazzjonijiet, in-numri nataw, il-WTO, il-FAO, il-Codex Alimentarius, hemm numru ta' trattati, eċetera, iżda fuħut mill-iktar organizzazzjonijiet internazzjonali importanti aħna maħniex membru. Dan xifisser? ifisser li l-Parlament Ewropew u l parlament Nazzjonali m'għandhomx jirranġaw l-affarijiet, le jiena naħseb li l-kontra, anzi għandu jkun hemm kooperazzjoni iktar sfiqa bejn il parlament Nazzjonali u l-Parlament Ewropew biex bekk jeħilsu minn dan il-wirt negattiv tal-passat, irrid ikollna riflessjoni fi spirtu ta' Trattat ta' Lisbona li l-Unjoni Ewropea tista' tkun rwol, ikollha rwol sħiħ fuq livell globali anke fl-organizzazzjonijiet eżistenti fuq livell internazzjonali l-Unjoni Ewropea u Zona euro mhux preżenti fl-IMF, skandlu dan, hija kompetenza tal-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea kif qalet is-Sinjura Gomes mhix qiegħda preżenti fil-Kunsill ta' ta' ġus Maquda. Suġġett tabu jiena konsultakom tħarsu lejn id dikjarazzjonijiet 13 u 14 ta' Trattat ta' Lisbona li jindikaw saħan sitra iswed fuq abjad li l-Istati Membri tagħna jikkonsidraw li l-mekanizmu kollu ta' Lisbona m'għandu xejn bħala impatt ta' subija tagħhom fuq il-Kunsill ta' Sigurtà Jiġifieri hemm problemi l qegħdin hemm anke fiħdan it-trattat tagħna imma naħseb li hemm bżonn niksbor ordni issa fil-kostituenzi tagħna jekk aħna tassew irridu nipproteġu u nħarsu il-valuri Ewropej, preferenzi ta' soċjetà, ożliet ta' politika li ġew konġunti u ġew sviluppati bil-leġiżlazzjoni f'dan il-Parlament Ewropew, fil-Parlamenti Nazzjonali, jekk tridu tippromovu u tħarsu l-aki anke fuq livell globali, għandek bżonn vuċi Ewropea rappresentanza Ewropea fil-ILO, fil-WHO, fil IMO, etc. U r-realtà sfortunatament hija li l-Unjoni Ewropea miexejn għajr osservatur sempliċi li qod bdefu zaqqu umli umli minn wara l-soċjetà ċivili ikolli ngħid. U naħseb li wasal iż nibnu dawn l-affarijiet. Il-membri parlamentari għandhom ikunu konċi li aħna qed nitilfu minn dan li aħna ma nistgħux inwasslu l-vuċi tagħna u nipproteġu nippromovu l-valuri tagħna b'dan il-mod mod effiċjenti. Grazzi. Was gibt es für ein schöneres Schlusswort? I think we have touched upon many interesting u bosta punti interessanti f'din is-sessjoni u issa ngħaddi l-mikrofonu lil Vice President Martinez għattini laqa ta' wara Senar. Grazzi ħafna dan id-dibattitu.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 Vamos. Bueno, queridas colegas y... Sí, pues, colegi. Eja, nibdew l-aħħar sessjoni tal-konferenza tagħna. Fil-fatt irid ngħid li wara li smajt l-interventi differenti li hawn. U verament diffiċli nirreżisti t-tentazzjoni li eh, nikkummenta, forsi nistenna sal-aħħar tal-laqa. Imma aħna għanna program li jiprezentanna il-mixjatana tal-din sessjoni, ngħaddu għall-aħħar sessjoni, li għanda t-permettinna eh, l-organizzazzjoni, l-inizjattivi, inizjattivi li jeżistu, li kultant forsi mumiġ daqsek marufa. Eh, la minna waqqas aħna li għanna il-vokazzjoni li insegwu il-tħaddim tal-istrutturi u inizjattivi li joħorġu mis soċjetà ċivili li ila hija interessata li ssib metodi ta' parteċipazzjoni li jistgħu jagħtu aktar sodisfazzjoni li huma dawk li aħna għanna stabiliti fl-istat ta' dritt għal numru ta' 20 ta' snin għanna Eh, panel ta' kellima għanna il-ħabba tiegħi Silvana Koħmerin li hija membru tal-Parlament Ewropew u minn barra dan għal numru ta' snin kienet ukoll viċi president u jiena fil-fatt kelli sodisfazzjoni naqsa magħha il-ħidma eh, tal-Parlament tal u hija waħda mill- mill-organizzaturi tal-Forum Globali tan-Nisa fil-Parlament. U nista' ngħid dan b'sodisfazzjoni kbira li jiena għamilt ħafna pressjoni u influenza sabiex eh, minn naħa tal-Parlament Ewropew nappoġġaw l-ewwel laqa kbira b'aktar minn 500 parteċipant li iltaqgħu hawnhekk fil-Parlament Ewropew. F'Novembru li għadda u dak li mill tajtinna Silvana u għadajem dak li għanda xi tajtinna Silvana dejjem interessanti nisimgħu. Issa għanna u koll sur Arnur Leroy li huwa membru tal-Assemblea Nazzjonali Franċiża u kważi fil-fatt mill-istess post e, pali għaliex huwa id-deputat tal-Franċiżi fi Spanja u Portugal anka tqajna f'xi kampanja elettorali huwa is-segretarju tal-Kumitat ta' Zvilupp Sostenibli u viċi President ukoll ta' dak li jisejjaħ eh, Globe eh, Europe li hija l-organizzazzjoni tal-leġislaturi globali li taħdem fuq il-ħarsin tal-ambjent kif ukoll żvilupp sostenibbli. Aħna għanna u koll l-sur Alain Destex, li huwa membru tal-Parlament ta' Brussel, huwa l-ex president tal-organizzazzjoni li nafuha sew aħna il-parlamentari għall-azzjoni globali. U mill-li nifem għadu attiv f'din l-organizzazzjoni. Għanna u koll il-Joe Linen li huwa membru tal-Parlament Ewropew u għandu kurrikulum twal twil ħafna kien president ta' numru ta' komitati fundamentali għal ħajja tal-Parlament, iżda b'xi mod jew ieħor huwa il-ko-president jew favur Assemblea Parlamentari tal-Ġus Maquda. Nixtieq nistieden lil kull wieħed minn dawn il-kellima biex jippreżentaw il-networks tagħhom u x'jagħmlu l-aħjar prassi u nispera li jistaw qasru ftit ma jitkellumx fit-tul għaliex kif tifmu fil-ħamsa u hemm bżonn li nieqfu u nitilqu minn ġid din il-kamra. U hemm xi kelliema wkoll li għandhom bżonn jitilqu anke fil-ħamsa u kwart. Għalek, u ma stess, rridu jgħodu naqra attenti kejlu naqra eh, kif jużaw il-ħin tagħhom. Mela, l-ewwel net ngħaddi il-kelma lil Silvana. Grazzi Miguel, grazzi tal-li l-għajtna għawnek, ġentilmen fil-panel. Ta' bilħaq nishtiq nitkellem dwar il-forum globali tal-nisa fil-parlamenti li semma Miguel. Nishtiq nirgrazzjak mill ġdijt tal-appoċ li tajt dan il-forum, il-bidunet mill-ewwel jum u ent biex dan iseħ fil-konferenza għawnek fil-Parlament Ewropew skont l-IPU eh, madwar 9.000 parlamentari nisa globalment u din hija ċifra baxxa tolqotna għaliex ikħares iktar mill-qrib laqqas hija 20% tal-popolazzjoni tal-parlamentari madwar id-dinja li huma nisa. U dan huwa f'kuntrast kbir aħrax mal-popolazzjoni li dawn il-parlamentari jirrappreżentaw fejn il-maġġoranza tan-nies madwar id-dinja huma nisa. Meta nħarsu lejn in-networks li jeżistu għal membri parlamentari nisa u xem biex ikunu jistgħu jagħmlu konnessjoni jew jagħmlu skambju fuq kwistjonijiet ta' politika li lin mill-kwistjonijiet klassiċi dwar il-sess eh, biex nilħqu il-parlamentari nisa kollha mhux biss minħabba li qegħdin hemm affolazzjonijiet tal-kumitati tagħhom, eċetera, naħseb li jkun utli li nistabilixxu forum ta' dan it-tip u naraw jekk hemmx interess ta' belħaq f'dan ir-rigward fost dawn il-parlamentari nisa biex bekk jiddiskutu ma' xulxin. Dak li rajna novembru li għadda, is-sena li għaddit, fejn kena l-ewwel konferenza kienet verament xi ħaġa li laqtitna. Kif għal Miguel kien nektar minn 500 ruħ li ħadu sem minn 106 pajjiż differenti u tistgħu tobsru il-kultura, diversità, il-diskussjonijiet pozittivi, l-entużjażmu li kien hemm hawnhekk f'din il-laqa. Fil-waqt li fl-ewwel jum il-parlamentari kienu għadhom bil-qeda skont id-delegazzjonijiet nazzjonali, fit-tielet jum kien hemm taħlita sħiħa u kulħadd beda iħoss fratellanza ma dak li jkun. Ġifiri, huwa sinjal ta' kemm huwa ta' valur miżjud dan l-iskambju u kemm huwa emottiv għaliex jekk inti tkun f'minoranza li huwa f'ħafna mill-każijiet tan-nisa fil-parlamenti differenti ikun interessanti li titkellem għal pari tiegħek. Huwa interessanti wkoll li nifmu li fil-waqt li l-parlamentari nisa kienu hemm mill-affiljazzjonijiet politiċi kollha, mill-sfondi politiċi kollha, kellna dawk li kienu eletti direttament, dawk li ġew maħtura pereżempju mill-Arabja eh, Sawdija, minn Uġura, mill-nisa li kienu pajjiżi li fejn kien hemm dal-aħħar elezzjonijiet ħilsa, possibbli kellna dawk li ġejjin minn demokrazija li ilhom demokraziji, imma li minn dawn id-differenzi kien hemm din it-tema ta' konnessjoni li Eh, l-ex kap tal ta' dan il-forum u l-president ta' ċili għalli li meta nisa tkun mexxejja bid lila meta ħafna nisa ikunu mexxejja bid is-soċjetà. U din hija xi ħaġa messaġġ li għandna ninkomplu mmexxu bħala forum. Mhux li nifukaw biss fuq il-kwistjonijiet marbuta mal kwistjoni tan nisa u l-irġiel imma li niġbru fl-imkien in-nisa fl-imkien u ma niskludux l-irġiel. F'kull panel kien hemm kellima irġiel, kien hemm ukoll irġiel fl-udjenza u qed nara uħud minnkom li kienu preżenti fil-konferenza ta' Novembru. Jiġifieri dan li ser iseħħ minn issa l-qoddim u dan ser iseħ bażi regolari li konna dawn il-konferenzi globali biex ikonna konferenzi aktar reġjonali li konna u koll studi li jkunu komplementari ma' xogħol eċċellenti tal-IPU li diġa qed jagħmel xogħol fuq kwistjonijiet ta' sess imma anke hemm valur li niġbru flimkien u ninvolvu l-parlamentari nisa eletti kollha sa meta mbagħad naslu sitwazzjoni li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 L-erwa li ħaj prezenta l-organizzazzjoni eh, li huwa rappresentant tagħha. Premièrement, permettez-moi de, de, de vous remercier pour cette invitation. Grazie ħafna. L-ewwel nett permettu li nirringrazzjakom tal-istedina biex nattendi din il-konferenza biex nitkellem dwar l-azzjonijiet globali. U sabiex nirrappreżenta l-Assemblea Nazzjonali hawnhekk fil-Parlament Ewropew Qabel ma nitkellem dwar Globe, l-assoċjazzjoni li rappreżenta, nixtieq nitkellem dwar dak li qal il-kollega mill-Greċja. Naħseb li l-kwistjoni kollha tal-lingwa, tal-lingwaġġ politiku li rridu waslu huwa importanti. Franza għaddew riżoluzzjoni dal-aħħar biex jippromovu l-kooperazzjoni interparlamentari fil-qafas tat-Trattat ta' Lisbona, għax kultant inħossuna waħedna f'din il-battalja L-elezzjonijiet Ewropej qegħdin fuq l-adba tal-bib tagħna u naħseb illi hemm bżonn nagħmlu rieżami tal-metodi li qed jinġiġu ntużati għal parlamenti nazzjonali kif ukoll il-Parlament Ewropew. Nixtieq ngħid li membru tal-Kumitat tal-Affarijiet Barranin fil-Assembleja Nazzjonali bdejt il-karriera tiegħi bħala xi ħadd li koopera mal-Parlament u jiena nirrealizza li għandna pass politiku differenti ritmu differenti. Meta jkonna informazzjoni għal proposta ta' regolament jew abbozz ta' direttiva, per eżempju, imma mbagħad sakemm niksbu din l-informazzjoni u sakemm natu il-feedback tagħna ikun tard wisq. Ikun tard wisq u l-proċess ikun mexa ġmielu. Hemm bżonn li naħdmu bl-istess pass, bl-istess ritmu, għaliex inkella din tkun problema. Jina wieħed minn ta' qoddimnet li nirrekonoxxi li dan ikollu impatt fuq iċ ċettadini tagħna. Globe Europe edha hemm biex tindirizza ħtiġijiet ġodda għanna l konsultazzjoni fuq il-beni pubbliċi u l-azzjoni tagħna tiffoka fuq il-biodiversità, il-klima u l-foresti. Aħna involuti fiktar minn mit pajjiż għandna rappreżentanti nazzjonali fil- Kamra ta' Deputatu fis-Senat għanna anke inizjattivi individwali bdejna bi Globe f'Ġunju tal-2012 fil-bidu tal-mandat tagħna għaliex ħassejna li jkun importanti li konna approċċ transpartitarju trans u li jimxi lilin mill-partiti politiċi u fl-affiljazzjoni tagħhom Aħna parti mill-Uffiċċju ta' Ewropew, naf li hemm uffiċċju anke fil-Parlament Ewropew u għalhekk qed nippruvaw noħolqu pjattaformi biex ikun hemm skambju. Dan huwa Globe Europe nippruvaw nagħmlu skambju tal-aqwa prassi. Hija mod integrat tajjeb biex tindirizza l-affarijiet. Importanti li naqsmu dan flimkien ma' pajjiżi li moru lilin mill-frontieri tal-Unjoni Ewropea Morna ċina biex nintaqgħu ma' tim ġdid li feċ wara moviment politiku ġdid fiċ-Ċina u morna hemmhekk biex nippreżentaw il-prioritajiet ta' Globe fuq skala dinjija. Mortem ma' John Prescott u din it-tina opportunità biex naqsmu l-esperjenzi li għanna fil-pajjiżi tagħna. U din iżjara qasira fiċ-Ċina kienet waħda interessanti ferm. Ħdimna biex nindirizzaw il-punti li waqgħu blura fir rigward l-ITS u anke x'talimiet ħadu mid diffikultajiet li kellna fl-Ewropa, il-kwistjoni tas sorveljanza. Jiġifieri kienet opportunità tajba ħafna biex inkunu nistgħu niddiskutu dawn il-kwistjonijiet mal-membri parlamentari madwar id-dinja. Nixtieq ninsisti fuq il-kunċett sħiħ tal-ġid komuni jew ġid pubbliku Fil-rigward il-klima, nafu li qed naħdmu fuq il-COP 15, il-COP tal-2015 nixtiequ li tkun suċċess u naħseb li l-parlamenti għandhom rwol importanti x'jaqdu. Dawn id-deċiżjonijiet kollha huma intergovernattivi jekk kontu fil-COP mort Qatar, mort l-Afrika t'isfel, fejn tirrealizza li dawn huma diskussjonijiet purament tekniċi. Memx kwistjonijiet ta' politika jew deċiżjonijiet ta' politika li jkollhom impatt fuq il-ċittadini tagħna, imma naħseb li hija responsabilità tagħna bħala membri parlamentari nazzjonali li nqajmu dawn il-kwistjonijiet. Kenna maltembati koroħ f'dawn l-aħħar xar xarejn fl-Ewropa, ġifiri għanna din il-kwistjoni ta' tibdil fil-klima li riniħtieġu naffaċċaw jien minn Girand minn min Franza u kena xi ħames jew sitt metri ta' bajja li ebu mill-lejl għannar u immultiplika dan bin-numru ta' jiem ta' maltembati li kenna u tistaw tobstru xinija situazzjoni fil rigward id-duni, tieħi tan-nies il-mod kif l-ilma daħal fl-ispazju fid-dominju tagħna. Jiġifieri it-tibdil fil-klima għandha impatt tangibbli fuq il-ħajja ta' dak li jkun, iċ-ċittadini ħossuha li għandha effett fil-ħajja ta' kuljum tagħhom. Membri soċjalisti ħadu approċċ partikolari f'dan il-qasam u naħseb li hija dmir għalina li nagħmlu xi ħaġa dwar din is-sitwazzjoni u nagħtu daqqatit liċ ċittadini tagħna. Neħtieġu nitkellmu dwar ir-rwol tal-Istat, ir-rwol tal-Unjoni Ewropea u ngħaddu dawn il-beżat u tħassib ta' ċittadini tagħna lill-istituzzjonijiet. Aħna se norganizzaw forum interparlamentari fuq kwistjonijiet periferiċi ta' COP tal-2015 kien hemm 400 eh, rappreżentant preżenti frio u nittamaw li nkunu ta' suċċess Pariġi fl-2015. Nistedinkom tiħdu sem fuq din il-konferenza ta' COP 15 fi Pariġi. Mela naddi l-kelma li l għalan testex eh, il-membru tal-ex-president eh, tal-parlamentari għal-azzjoni eh, globali. Nispera li jitkellem fil-qosor daqs l-oħrajn. Għan prova, għan prova. Jek ma tamili xin ti waqfek jintox tikwita, ma tanċanna ħin. Iva, bil-pjaċir kolla. Grazie ħafna. Ta' l istadina tijak. Huwa għostu pjaċir tijaj il-li niprezenta parlamentari għal-azzjoni globali hija assoċjazzjoni attiva f'139 pajjiż madwar id-dinja biktar minn 1000 membru tal-Parlament bħala membri. U niffokaw fuq eh, stat dritt u drittijiet tal-bniedem. Din hija assoċjazzjoni pjuttost antika, twaqfet sabiex nidġildu proliferazzjoni nukleari u sabiex nappoġġaw proibizzjoni fuq it-testjar nukleari u non-proliferazzjoni u l-lum involuti wkoll fuq smoħrajn. U ħafna drabi l-azzjonijiet tagħna e, ipaċu ma inizjattivi Ewropej napprezzaw l-inizjattiva Ewropea sabiex nimponu moratorium fuq pina tal-mewt u nappoġġaw dan fl-Assembleja Ġenerali ta' Ġus Maquda fil 2014 Kif namlu dan? Nidem ta' pajizi pal Ġamajka, Sierra Leone, Surinam u pajizi oħrajn u Ghana li ma votaw favur moratorium sissa. U għet nipruvaw nikonvinċu għom illi jina domana fi New York għabbazi ta' vot fil-parlament u nittamaw illi dawnu kol jivvotaw favur il-moratorium. Għaxek nittu l-kas ta' Senegal għallu li rridu jiprojbixxu l-pina tal-mewt jgħiduh dan bil-klim, pero ma votawx favur il-moratorium. Għal daqstant irridu eh, illi jżommu mal-impen tagħhom u niżguraw il gvern gvern iwettaq dak li wijat PGA, parlamentari elezzjoni globali, approġġaw ir-ratifika tal-trattat f'Ruma u anka twaqif tal-ICC il-qorti kriminali internazzjonali hemm 123 pajis li huma parti mill-trattat u fl-aħħar 15-il sena kellna ratifika 76 pajjiż. U inixxina nsarfu dan f'realtà forsi toħdu bħala ġovja li ħafna pajjiżi jappoġġaw l-ICC, però mhux xi ħaġa illi kienet daqshekk ovvja 15-20 sen ilu, pereżempju Sur Margajex mill Portugal li qiegħed hawnhekk illum organizza ehm, assoċjazzjoni bej pajjiżi li jitpej jitkellmu bil-Portugiż, il-Portugal kien l-unika pajjiż li ratifika dan, bħadġ kien għal-Brażil, l-Kapta l oppożizzjoni u l-mexxej u kien hemm fl-Lisbona u marru lura ftehim ta' ratifikar u grazzi għal dan il-Brażil irratifikat ukoll l-ICC. U ġara darba l-Brazil għamlu dan, kien ħafna ktar faċli eh, tikkonvinċi pajzu oħrajn tal-Amerika Latina. Ħdimna wkoll fuq il-kas ta' ċil ta' ċili li eh, nikru xiftit minħabba l-istorja tagħhom Pinochet u provajna nil-lobija u l-Uruguay, il-Paraguay, il-Brazil u kollegi f'pajzi ġirien sabiex nikkonvinċu li ċili sabiex u koll jisegwu fuq l-eżempju tal-pajjiżi ġirin tagħhom. L-Ewropa l-Amerika Latina kienu l-żewġ kontinenti ratifikaw, bat kien hemm l-Asja, kellna eh, grupp interplanetari fil-Ġappun, imma l-grupp li waqafna ikkonvinċa lil ġappun sabiex eh, jirratifikaw kol. Ġara darba sar dan bdejna proċess fil-kontinent Azjatiku wkoll. Ir-raġun għalfejn qed insemmi dal-eżempji u li qed nippruvaw nkunu prattiċi kemm jista' jkun u eh, nieħdu azzjoni konkreta li twassal għal riżultati tanġibli. Nafu li kien hemm setta pajjiżi żgħar li ma rritifikawx eh, dan pal Komores li forsi ma tantx kienet interessom, però provajna eh, nikkontjaw għet mill-membri parlamentarja, bozzajna liġi għalih u dan ġie prezentat fil-parlament u tkenna ratifika. Għamilna dan ma' diversi pajzi żgħar għaliex anke jekk dawn huma pajzi żgħar nesċinna naqbżu il-limitu ta' mit pajjiż, il-limitu minimu. U hekk irnexxinna nirratifikaw trattat ta' Ruma. Issa, Fil-ġejjien nara naraw sejġi fl-Afrika kif tafu Bashir u kien jagħti żewġ gvern kapita gvern ehm, ġew innajtidu eh, grazzi għall appoġġ ta' pajjiżi oħrajn. Jider li l-ICC qiegħda taħt id-dejda pajjiżi li ma jridux ikkopraw mal-qorti din ħaġa perikoluża li x'jekk nitilfu appoġġ mill-Afrika. Il-Trattat ta' Roma u l-ICC mhux se jibqgħu ta' natur universali. Dan qed nippruvaw nagħmlu bir rizorsi eh, modesti tagħna qed nippruvaw impattu għal l-impatt ta' il-gvernijiet u eh, kapit ta' stat għanna 150 persona fl-Afrika, għet nipruvaw nizguraw illi dawn eh, iħallu l-impatt tagħhom. Ma mhux faċli daw l-individwi illi moru kontra dawn reġims prezidenzjali u l-kapita stat tagħhom. Imma qed nittamaw illi nużaw parlamenti nazzjonali fl-Afrika għal sabiex tinstema' vuċi differenti. Un temmu darbal dejjem din l-ostilità kontra l-ICC. Imbagħad għandna l-kwistjoni tal-traffikar fl-armi, ħaġa ratifikata fi New York fis-sajf, qed nippruvaw inħeġġu aktar u aktar każijiet ta' ratifikar u għandna bżonn liġijiet nazzjonali fil-pajjiżi konċernati sabiex dal-liġijiet se jiġu implementati fuq il-CAR, xtaqt najt li aħna mħazba eh, bil-kbir fuq dak li qed jiġri f'dal-pajjiż. Kif tafu għal xhur sħaħ kien hemm truppi minn pajjiżi ġirien eh, dominati minn eh, mużulmani li qatlu kristjani li għajmu kjasħiħ, issa għanna kristjani qed joqtlu l-mużulmani, hemm eh, kriminalità ta' gwerra u hemm anke tinti etniku għaddej, hemm każijiet ukoll ta' ġenoċidju nixtieq konsa biex tiżguraw li riżoluzzjoni li Konsil ta' Sigurtà ta' ġus maquda vota fuq għafjannar ta' kapitlu 7 tkompli għaddeja kapitlu 7 jadwar il-rużu tal-forza u nitamaw li dir-riżoluzzjoni tippermetti li aktar pajjiżi ikunu preżenti fis-CAR. Kif tafu? il-Belġu wieħed mill-waħda mill-ftit, l-Iżvezja u l-Estonja wkoll wedu li jagħmlu xi ħaġa m'hemm ftit pajjiżi involuti. Naħseb illi jekk jerġa' jkollna dak li ġara fl-1994 fir-Rwanda jiġri fi sejjar ikun falliment tal-komunità internazzjonali. Jekk ġobkom dak kollu li tistgħu sabiex tiżguraw li ma jkunx hemm ġenoċidju f'dal pajjiż. Vamos a terminar. Grazie ħafna. La intervención del señor Leinen que a partir de su de... Grazie ħafna. Eh, Issa nadil kelma l-Onorevoli Lajnen anke fil-kontest ta' xogħol li għamel fil-ġnus ma' uda marriċ ninsa li kien il-President tal-Kumitat tal-Affarijiet Kostituzzjonali u anka President tal-Kumitat tal-Ambjent fil-Parlament Ewropew u wieħed mill-veterani li aktar li jaf kemm il-Parlament kif ukoll dak li jagħmel il-Parlament u promotur ta' ħafna inizjattivi li huma importanti ħafna li issa l-lum il-ġurnata qegħdin immexxu l-ħajja ta' ċittadini tagħna fil-pajjiżi tagħna u fil-Unjoni Ewropea kollha kemm jingħad kelma lilu. Herzlichen Dank Miguel Grazzi ħafna Miguel tal-li tajtni din l-opportunità sabiex nitkellem dwar din il-kampanja għal supplementari tal-Filġus Mauda u għal numru ta' snin kontet naħdem lejn demokrazija globali flimkien ma' membri tal- tal-Organizzazzjoni Parlamentari għal eh, Demokrazija Globali u għal numru ta' snin konna t nitkellmu dwar dan koll, anzi konna qed nitkellmu fuq dan eh, il-jum kollu li qed li governanza globali titlob kontroll demokratiku hemm diversi partit fid-dinja fejn din it-talba s ssir u li għandu jkun hemm struttura parlamentari fil-ġnus maquda. Kien lura fl-2007 li diversi organizzazzjonijiet u individwi inaqdu fl-imkien u resqu din it-talba għal din il-UNPA għal l-Assemblea Parlamentari ta' Ġusma Għawda u qabel il-miliet il-tqajt ma' rappresentant għall-Unjoni Ewropea u tajtu petizzjoni bi 3000 firma minn eh, parlamentari madwar id-dinja, rebiħa tal-Premju Nobel, uffiċjali għolja ta' ġuzma u u li għadna u li bis-swit il-parti governmentali hemm bżonn anka l parlamenti Smajna li l-IPO għal diversi snin kellu status ta' osservatur u dunu għafaz kbir il-qoddim. U daw kollha li ħadżu musa biex jikzmu dan jistħoq ringrazzjament. Wara 60 sena ta' eżistenza ta' ġusma u da wasanna fi New York u l-Parlamenti Nazzjonali qegħdin hemmhekk, però ninsabu hemmhekk bħal osservaturi u l-Parlament li jiġelet mid-ċittadini qatt m'għandu jkun sodisfatt irriġi trattat bħal Amnesty International, Greenpeace u NGOs Zoħrajn. dan mhux il rol tagħna. Aħna l-Assembleja Popolari madwar id-dinja u nafu diversi problemi u livell ta' outputs Fid-deċiżjonijiet ifisser li għandna bżonn li jkun hemm dan skrutinju demokratiku u skont artiklu 110 tal-Stratat tal u da jgħid li l-Parlamenti għandu kollu dritt ukoll għal dal-istudju demokratiku. Zgur mhux bieċa xogħol li toħloq uh, organu non fil- strutturi tal-ġus maquda li tkun assembleja parlamentari. Fl-aħħar snin minn meta ġivvarad dan il-manifest kellna appoġġ wiesa. Il-parlamentana approva Rezoluzzjoni l-Assembleja Parlamentari tal-Konsell tal-Europa, l-Assembleja Parlamentari tal-Unjoni Afrikana. Anka fl-Indja diversi parlamentari ta' pajjiżi Afrikani u tal-Amerika Latina wkoll appoġġaw din l-inizjattiva. U l-pass mill-IPU huwa biss il-bidu ta' vjaċ seħ imma m'għandux jiġi konsidrat bħala eh, l-aħħar pass. Ma nafx l-IPU u se jinbidel f'dan f'din l-istruttura illi minn assoċjazzjoni tal parlament sir organu tal-ġus ma'uda. Ma tantx nista' nimmaġina li dan jista' jseħħ. U jekk dan mhux possibbli forsi tajjeb naħsbu fuq struttura tal-ġnus ma'uda ma'mula minn parlamentari minn madwar id-dinja skont 22 skont artiklu 22 ikun possibbli mingħajr ma nibdlu il- uh, karta ta' ma' uda mingħajr ma neddu strutturi oħrajn, kollox jibqa' jaħdem kif inhu. Din l-Assemblea Parlamentari tkun Assemblea Konsultattiva bħal fiħdan il-Konsil tal-Ewropa u bħalma kienet anka l-Assemblea Parlamentari Ewropea qabel sar Parlament Ewropew. U dan jinkludi eh, diversi vantaġġi. Jekk jiltaqaw parlamentari flimkien minn madwar id-dinja, il-problemi ta' dinja jiġu diskussi mod differenti, ġifiri b'approċ parlamentari, mhux diplomatiku din l-Assembleja tista' prezenta mistoqsijiet li segretarju ġenerali jew responsabli oħrajn fedan il-ġus maquda. U din il- mistoqsija u tweġiba jgħina nindirizzaw aħjar il-problemi jiejna nfasslu rakkomandazzjonijiet eh, nlaqgħu anka sessjoni ta' smigħ jista' kol ikonna eh, kontrolla ħjar fuq l-ispejs ta' ġus maqbla. Għanna ħafna idejat validi ħafna kol dwar kif nlaħmu aħjar assembleja parlamentari illi mandiġ tkun struttura kbira tal-uf membri imma ta' ftitmijiet kol pajsi kollu tnejn sabiex nizguraw rappreżentanza anka tal-oppożizzjonijiet. Hemm ukoll pajjiżi illi mhumiex demokratiċi huma dittatorjati dawn inkluduhom jew le. Jiena nipparteċipa wkoll fl-Assembleja Parlamentari bejn l-Unjoni Ewropea u l-ACP u naf illi f'dal kontest hemm pajjiżi illi għandhom membri illi ma ġewx eletti demokratikament. U minkejja dan dal-pajjiżi ma rappreżentati f'dawn l-istrutturi. Naħseb li dan jikkontribwixxi sabiex iħaffef il-proċess ta' demokratizzazzjoni u parlamentarizzazzjoni. Ġew kol propost illi fis-snin 89 il-Qorti Internazzjonali ġiet ippreżentata bħala xatt bħala xi eh, tip ta' kimera u flaq ftit snin kien possibbli anke għandna approvaw l-istatut tal-istess qorti, l-istess għandu jiġri wkoll għal UNPA u koll forsi sal-axħar ta' dan id-deċenju jien xinna illi f'riforma ta' ġnus maquda jew f'kontest ieħor, kontest speċifiku ieħor, jien xinna niksbu riżultati sabiex nitlu f'deċenju ġdid b'ċertu demokratizzazzjoni globali. E, vamos a al Grazzi ġew, issa naddu għal lista tal kelliema li għalluna li xtuq jitkellmu ma tanċaw. U aħna dak li namlu u għawek eh, nirċivu l-informazzjoni, irċivejna l-informazzjoni u issa rridu eh, naraw kif nanalizzawa u u man varji l-kollegi li diġa telqu. Għalek, għaddu l-kelma l-ewel net l-senatur Gabriella Kretz mir rumanija li hija wkoll ex-membru ta' dan ta' din il-dan il-parlament u ħabiba tagħna. Nadde kemm għalilek. Ġis grazzis Miguel. Eh, Saw eh, repetat in această sala de diminazza do u ekspresje. Thinking... Min dal du ħarġu zewċ idejat li naħsbu mod globalment u appuntu naġiċu lokalment u eh, naf illi mandomx dawn jibqaw biss eh, klim firħa għal diversi eh, snin issa għal żmien twil niltaqgħu globalment f'konferenzi f'summits imma għadna naġixxu b'mod lokalment, naħsbu b'mod lokali. U dak li qed jiġi propost fl-Assembleja Parlamentari tal-Ġnus Maquda tista' tkun idea tajba, idea eċċellenti fil-fatt, imma ma nafx salima pont tkun ħaġa effiċenti. Sakemm ma jkollniex riforma fil-partiti politiċi, sakemm ma nintroduċux eh, xejrit politiċi ġodda, sakemm ma jkollniex mod ġdid kif naħsbu namlu l-politika. Fi klim ieħor diskors ġdid. Aħna fil-ġnus maquda ninsabu mblukkati fuq ċertu Eh, diskorsi partikolari. Parteċipajt fil-konferenza tal-parlamentari nisa ta' ottubru li għadda u innotajt li kollegi li eh, eh, diversi kollegi ġew mill-Amerika Latina, mill-Azja, mill-Afrika, jew zoni għara, pero inqas kena parlamentar Ewropej nemmen fil-kooperazzjoni ma nemmenx li xi ħaġa se tinbidel sakemm dil-viżjoni intergovernattiva tkompli tiddomina anka f'pajjiżna. Ser niltaqgħu, iva, ser niltaqgħu, ser nsiru nafu xulxin, ser nistabilixxu rabtiet bejnietna u dan kollu tajjeb, però meta nitkellmu fuq tibdil, tibdil totali, forsi mbagħad l-affarijiet iridu jinbidlu aktar. Parlamenti b'saħħithom irridu japplikaw dak li jiddiskutu l-affarijiet li fuqhom jiddeċidu u hawnhekk fejn titfaċċa il-problema bejna il-parlamentari u l-gvernijiet tagħna. Il-gvernijiet tagħna ġa ġew mirbuħa mm, għal diversi għal żmien twil issa u uh, it-tibdil li rridu, aħna li qegħdin hawnhekk din l-awla, il-dal-kam dat-tibdil għandu jseħ u dat-tibdil għandu jiġi realizzat mill-iħnet, mill-level bażiku b'istituzzjonijiet demokratiċi fuq l-iktar level bax possibbli mingħajr dawn l-istituzzjonijiet mhux se noħolqu xejn. Se noħolqu xi ħaġa dajfa, xaħġa ħaġa vojta, xi ħaġa illi tagħti l-leġittimità lil deċiżjonijiet illeġittimi. Grazzi. Gracias, eh, Gabi. Grazzi Gabi. Issa ħana l-kelma l kollega Karmins tal-Estonja, tal-Latvija. Grazzi ħafna nixtieq nirringrazzja lil kellima kollha, mod partikolari eh, lil Signora Koch Merin Eh, tal-tkelmet fuq in-nisa, aħna fil latvi għanna mara president, il-speaker tal-kamra hija mara u il-Prim Ministru hija mara wkoll. Ġifieri jekk aħna ta' suċċess finanzjarjament ekonomikament, probabbilment għaliex dejjem aktar qegħdin narfu l-importanza tar-rwol tan-nisa. Iżda nixtieq nitkellem dwar grupp eh, speċifiku li ma semmix illum hawnhekk, iż-żgħażagħ. Waħda mill-prioritajiet tal-Unjoni Ewropea hija li niġġieldu l-qatt fost iż-żgħażagħ Kif ukoll aħna nafu li ħafna mid-demonstrazzjonijiet li saru fl-Afrika eh, ta' fuq saru propju minħabba żgħażagħ li huma qiegħda persuni taħt 30 sena u għal-kem ħafna minn eh, min, ħafna partijiet mill-Europa edin jixxieħu, f'partijiet oħra e, tad-dinja il-kontra wa minnu. U jina nishtiq nistaqsi, x'istgħu nagħmlu biex ninvolvu żgħażagħ aktar f'dan il-proċess kollu kemmu li aħna involuti fih? Jekk inħarsu lejn it turnouts? għal l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew jew anka lokali, naħseb li iż-żgħażagħ mhux qed imorru jivvotaw li jaħsbu li mhux rilevanti għalihom. Għalhekk kienu naħseb li aħna lkoll narfu li huwa importanti li fi żgħażagħ tagħna, ninvolvuhom, inħejjuhom, iżda huwa importanti b'mod partikolari li nħejjuhom għaliex eh, noħolqux noħolqu bħala gvernanza globali huma ħaj jispiċċaw jirtuha u mbagħad irridu jew jirranġawha jew inkella jmexxuha. Grazzi. Grazzi, signor. Kalnins no hemos recibido. Għat ħafna sur Kanfens, fil-fat manna ħattijħor li xie kellu. Għalek nixtieq nitlob li kollegi li jgħatu reazzjoni tagħhom. Wieħed wieħed għal daw li qalu daw li żewġ kollegi. Nisaw wkoll forsi tirreġixxu anka għal dak li ntqal eh, bejnietkom. Ġifieri dak li smajtu jintqal minn ħaddieħor. Issa, ħanaqleb il-mod ta' kif jitkellmu u jibda jitkellem l-ewwel wieħed dak li tkellem l-aħħar ġifieri l-ħabib tagħna ġew lajnen. M'hemmx għalfej iddum eternità, eh? Tista' tieħu eternità ma mhux eternità twila. Grazzi ħafna, Gabriella Ajmet, eh, punt rilevanti, problema rilevanti il-livell Ewropew, għet nitkelmu għek fuq il-livell globali, għanna eh, parlamentari, f'dawn il-livelli kollha, dan kollu kif jista' jaħdem. Il-popolazzjoni tagħna kif tista' taċċetta dan? E kif nirrapportaw lura f'pajjiżna? Din l-idea ta' assembleja parlamentari fuq livell ta' ġnus maquda dwar dak il-kunċett jiena naħseb li ikun ta' vantaġġ għaliex naħseb li l-parlamenti ma jaħdmux bl-istess mod bħad diplomatiċi u ambasċaturi, jina naħseb li huma iżjed diretti, iżjed ċari. U ma jqajmu l-problemi u mbagħad jippreżentaw soluzzjonijiet jew ideat għal soluzzjonijiet. Għalek, naħseb li huwa tajjeb għalina li naġixxu b'mod globali li konna xejriet u familji madwar id-dinja. Bħalma nagħmlu għaw bil-liberali, il-progressivi, il-konservativi, eccetera. Jena naħseb li b'dan il-mod id-dinja ikolla eh, which seat. Dawn il-formazzjonijiet estensivi tkun iżjed faċli wkoll għal-mezza ta' xandir, ikun hemm aktar rapportaġġ, iżda hemm ċertu pajjiżi fejn m'hemmx demokrazija jew inkella fejn il-kultura demokratika verament ġiet imminata. U hemmhekk f'dawk il-każijiet iva huwa diffiċli huwa diffiċli wieħed jorganizza xi ħaġa fuq livell internazzjonali. Meta il-punt ta' tluq huwa verament baxx u kultant tant bil-kontra kultant il-fora internazzjonali kollu reputazzjoni aħjar minn dik domestika, din ukoll tista' seħ. Grazzi ħafna, issa nagħdi l-kelma lil Alan Testex. Grazzi ħafna. Xtaqt inwieġeb lill kollega tar-Rumanija. Jiena naqbel 100% miegħek nistaw naħsbu fuq level globali imma naġixxu fuq level lokali. Mhix dejjem faċli din għaliex fuq kollox kull pajjiż huwa differenti. Għana tik żewġ eżempji. Aħna il u għek promment naqblu li l-pina kapitali, il-pina tal-mewt trid tiġi abolita, trid tinneħħa. Imma meta tipprova tispjega dan anka l parlamentari fil-Kongo pereżempju kien eh, kinċasa, huwa verament diffiċli għaliex huma ħafna minnhom konvinti li l-pina kapitali hija ħaġa tajba Iġveri din hija biċċa xogħol eh, fuq triq twila u il-membri tal-Parlament laqqas ma nistgħu naqalawhom il-popolazzjoni minn mal-popolazzjoni tagħhom, eh, ma nistgħux jitilfu l-konnessjoni mal-popolazzjoni tagħhom hemm l-ideal, hemm l-ideat, eh, hemm xi parlamentari forsi jkollhom viżjoni, iżda rridu jikkunsidraw ukoll l-opinjonijiet jew dak li ħossuma. F'qasam ieħor jien qed nieħu gost li l-kollega tiegħi tkellem dwar il-qorti kriminali u l-ġustizzja Kważi l-Amerika Latina kollha issa rratifikat il-ħolqin tal-ICC, kull ma fadal bispon ehm, e, pajizi fil-reġun tal-Karibew jew Amerika Tisfel, per San Salvador u Nicaragua. Dan ma żewġ pajjiżi żgħar fil-waqt li l-oħrajn kollha rratifikaw. Iżda u xinu l-każ fuq livell lokali jekk ikollok ħafna reżistenza lokali u verament diffiċli teleb dik ir-reżistenza fil-post. Kollega tiegħi kellu raġun ukoll fuq iż żaza iva huwa verament diffiċli li iż żaza jinvolvu ruhom. E, dan huwa veru anka għal politika domestika raw Franza, Belġu, Ġermania. ġermanja Ma nafx jekk għandix ngħid dan li ħanajt issa. Imma ir-Rwanda naħseb li hija l-pajjiż li għandha l-ikbar numru ta' membri parlamentari nisa, forsi minħabba l-fatt li hemm parti tal-Parlament li għandu l-kwoti, hemm kwota tan-nisa kwota tal-akademiċi, persuni b'diżabilità u anka żgħażagħ ħiġri din tejn. Dan ifisser li r rappreżentazzjoni hija ħafna ikbar permezz tas sistema tal-kwoti. Iżda bħalma qed huwa diffiċli tinvolvi iż żgħażagħ eh, imma dejjem għandek tipprova. Grazzi ħafna issa eh, naddi l-kelma lil Arnold Lerwa. Grazzi ħafna Miguel. Jina u koll fl-introduzzjoni tijaj provajt najt li nemmen l-assoċazzjonijiet parlamentari irridu jkunu reali fl-azzjonijiet tagħhom. Iva, tajb wis irridu noħorġu f'ċertu soluzzjonijiet, iżda fl-istess ħin irridu niżaminaw is-sitwazzjoni għalfejn lum il-ġurnata qegħdin nisimgħu tant fuq kriżi ta' rappreżentazzjoni fi Franza, fil-Belġu f'pajjiżi oħra Ewropej. Għalfej jina membru elett tal-parlament palma qed qabel jina nirrappreżenta ħafna nies li ma jiexux, nies Franċiżi li ma jiexux fi Franza. U din hija xi ħaġa li tiġi diskussa ħafna fit-tekst stana kultant issir naqra diffiċli fil-prattika per eżempju li wieħed jirnexilu jikseb karta tal-identità din hija xi ħaġa li titħalla fidejn l-istat u minkejja jiena ili 10 snin ngħix il-Portugal irrid immur l-ambaxxata biex nagħti eh, il-dokumentazzjoni biex ikun nistanħu l-karta tal-identità għax taqa' fidejhom. Għalhekk ħafna miċ-ċittadini tagħna illum mhux qed jaraw ir-realtà tal-Ewropa. U punt ieħor, il kwistjoni digitali, Met inti titkellem dwar ir-rappreżentanza fil-Parlament illum il-ġurnata fil-kuntest tal-Peninsula Iberika. Naf li inti semmejt ħafna, tkellimt ħafna fuq dan f'dan il-Kamra fil-Parlament, jina naħseb li aħna stess irridu nqajmu ċertu kuxenza ikkonvinċu n-nies li hemm vantaġġ li jkollha sistema parlamentari u b'dan il-mod naslu lura għal kwistjoni ta' Zaza. Jena stess niforma parti minn grupp ta' parlamentari li għanna taħt l-40 sena ma m'aħniex ħafna fl-Europa. U illum edin iġġieldu għal dan fl-Europa, fi Franza, fi Franza qed nippruvaw naraw eh, ir-riforma ta' sistema tal-pensjoni u hemm eh, konflitti eh, ġenerazzjonali. Nies li għandhom aktar minn 55 sena eh, għandhom pożizzjoni u żgħażagħ anke fi Franza li għandhom problemi biex isibu eh, xogħol Eh, jajdu aħna minoranza f'dan il-parlament, minoranza verament zaħira. U dan ifisser li ħankunu edin nitbedu minn forum tradizjonali ta' rappresentazzjoni. Per eżempju, fi Spanja kellek il-forum għall-indignados li kienu verament kontra is sistema kien hemm ħafna moviment imma ftit riżultati Rizult Għalek għandek ħafna zaza li jixtiequ jivolvu ruhom imma ma jixtiequx jużaw ir-rotot ta' soltu ġvili l-parlamenti u rappresentazzjoni politika u ċertu tkunu konxi dwar dan għaliex eventwalment ħajkun hemm ċertu reżistenza u din hija xi ħaġa tista' sseħħ fl-10 jew 15 sena li jmiss. jista' jkun hemm xi ftit nies li jkunu qegħdin jiddefendu Eh, stil ta' ħajja differenti, metodu differenti kif jagħmlu l-affarijiet. Jiġifieri żgħażagħ iva dawn huma priorità għall politika Ewropea tagħna, iżda jekk tħares lejn l-iskema tal-garanziji taż-żgħażagħ huwa diffiċli nies jifmu anke fi Franza dawn mhux qed jifmu eh, ma jafux għal xi ħadd wassal din min ħajkun eliġibbli eċetera din azzjoni imma rridu naġlu iż-żgħażagħ jinsabu f'sitwazzjoni kritika fl-Ewropa kollha kemmi. Mhux biss f'dawk il-pajjiżi li huma konsidrati li huma l-aktar vulnerabbli f'dan l-istadju. Għalhekk inti trid teżamina trasferimenti iż żaza li ċalqu minn Spanja jmorru l-Ġermanja hemm ħafna flussi u dan iwassal ħafna kwistjonijiet dwar kumpens bejn l-istati, eċċetera Għalek Iva, iż żazax jistaw kunu priorità, iżda trid torganizza ruħek, trid tassikura li iż-żazah ukoll qegħdin jieħdu s-sieda tagħha u li huma atturi li huma involuti fid-destin tagħhom stess. U hemmhekk hemm problema ta' nuqqas ta' fiduċja fil-politika l-min, il-xelluk, il-ħodor, eċetera. U mbagħad hemm żgħażagħ li jħossu li m'għadhomx qed jiġu rappreżentati. Għalek din hija ġlieda, nirridu nġildu kwistjoni li rridu eh, narawa u f'xi moment irridu anka niddiskutu fuq livell Ewropew kif nanalizzaw situazzjoni, eh, kif nikkonsidraw is-sitwazzjoni eżattament fejn waslet. Il-fatt li hemm nuqqas ta' fiduċja bejn il-partiti u l-partijiet differenti u x'istgħu nagħmlu. Grazzi ħafna. Mela issa naddu il-kelma tal-panel bl-aħħar waħda ngħaddi il-kelma lil Silvana Silvana Kochmerin. Umbat nala jien. Silvana. Grazzi ħafna u wkoll nixtieq nibda billi nitkellem dwar il-kwistjoni taż zaza. Jina naħseb li dan huwa suġġett etern tas soltu li iż-żaza ta' palissa mhumiex involuti biżejjed, mm, mhumiex avdati. Jek tistaqsi l-ġenituri tiegħi jgħidulek l-istess ħaġa meta kont zazu għajjina u anka meta t-tfal tiegħi jkunu jien ħanajt l-istess ħaġa fuqhom u huma ħanajt l-istess ħaġa fuq it-tfal tagħhom, jiġifieri tul il-ġenerazzjonijiet dejjem ħajkun eh, l-adulti li eh, jemnu li iż-żazax ma jistaw xieġu għafdati u li rridjam jagħmlu xi ħaġa dwarha. U hemm għawl eh, eh, li jgħid ma nafx jekk tiċċix tradotta sew li il-żmien terribli tal-lum huma il-ġranet tant sbieħ tal-passat. Eh, ma nixtieqx inċekken il-kwistjoni imma minn din il-perspettiva tan-nisa fil-Parlament u l-Forum Globali Dak li aħna ovvjament nixtiequ namlu li nixtieq nagħmel jiena huwa li nagħti karriera politika li l-karriera politika tkun possibilità u li t-tfajliet ikollhom din il-perspettiva x'ik inti bħala tfajla eh, ma timmaġinax ruħek bħala membru parlamentari potenzjali jew politiku eh, hemmhekk jkun hemm l-istess storja li ma jinvolvux ruhom. Għalhekk jiena naħseb li huwa verament importanti dawk in-nies li huma fil-Parlament jagħmluha ċara li bħala parlament, membru parlamentarju e, mara, inti meċej fis soċjetà inti role model, e, u kullħat jati kas dak li tamil ma tamilx. Għada għadu ħsib revoluzjonarju li it-tfal jaraw in-nisa jamlu il-liġijiet jew jamlu il-regoli li in-nis il-rġiel irridu jobduhom. U dinja xi ħaġa li it-tfajliet E, jikkuntattjaw il-parlamentari nisa prezenti hija xi ħaġa li tista' tiftilhom naqra moħħom, tiftilhom il-possibiltajiet tal ġejjini tagħhom. U dawn huma perċezzjonijiet li jridu jimbdew minn zaza fl-Istati Uniti hemm running stat huma jaħdmu mal-tfal ta' bejn 13 u 19 sena jaħdmu magħhom jgħinuhom biex jiżviluppaw eh, ċertu ħiliet kif jitkellmu kif e, jagħmlu eh, kampanji ta' ġbir ta' fondi u jkollhom ċertu interess minn ta' zaħira u jiena naħseb li tibda ta' dik l-età hija tajba ħafna u il-Global il Forum tan nisa parlamentari ħajamlu ħafna ħafna fuq dan, ċpiri stennew ftitu taraw xie ħroċ. Issa dwar l-attivitajiet globali parlamentari, jekk naraw l sfidi li qegħdin niffaċċaw, nistgħu naraw li dawn huma sfidi li verament huma globali u ċ-ċittadini jarawhom jekk naraw kwistjonijiet finanzjarji, kwistjonijiet ambjentali. Il-baħar pereżempju m'għandux frontieri laqas l-arja. Is-swieq finanzjarju wkoll m'għandhomx frontieri, tħarsu lej kooperazzjonijiet korporazzjonijiet internazzjonali dawn ukoll jinsabu kullimkien. imkien U kienem kollega li għalli li kienem kumpanija li kella budget li kien daqs il-budget tal belġi ġvi 100 biljun li inkludi l-pensjonijiet. U jekk tħares lejn kumpanija oħra li għandha e, budget ta' 115 il-biljun fejn huwa il-bilanċ la Chrysler per eżempju U dan jappoġġa l-inizjattivi ta' Joe u u oħrajn li s-soluzzjoni ta' teħid ta' deċiżjonijiet fuq dawn il-kwistjoni li huma ovvjament globali dawn ma jistgħux jitħallew fidejn id-diplomatiċi jew membri tal-eżekuttiv, hemm bżonn ta' kontroll parlamentari. Din hija ħidma li għadha għaddejja ovvjament iżda jiena naħseb li rridu nkunu ċari u ngħidu li din hija xi ħaġa li trid isseħħ li aħna għanna membri parlamentari li qegħdin jagħmlu x-xogħol ta' parlamentari li għamlu nagħmlu kullimkien fuq livell nazzjonali u dan irridu nagħmluh anka fuq level globali, grazzi. Grazzi ħafna Silvana. Mela kollegi, wasalna f'punt kważi tal-aħħar fil-konferenza tagħna. Jiena naħseb li kienet eh, konferenza interessanti li forsi ta' ċertu ispirazzjoni ħafna minna u jiena ħanala għalix il-sur Karax mux ħajkuna għax kellu jitlaq, imma jiena ħan prova nala numru taħsibijiet, għannu ċertu kummenti. Ma nishtiqx niprovoka, ma nishtiq sempliciment nikontribwixxu ċertu ħsibijiet interessanti u importanti l ewwel net. Nishtiq najt xi ħaġa li għal ħafna minna hija xi ħaġa ovvja li l-istqarrija fundamentali tal-ġus maquda tajt aħna il-popli tad-dinja u awtomatikament f'dak il-moment sissa identifikaw il-popli ta' dinja jiġu identifikati mill-gvernijiet ta' dinja, mux aħna l-popli u ma' l-gvernijiet tal-popli ta' dinja. U spiċajna e, eh, pervertejna l-affarijiet meta nitkellmu dwar l-organizzazzjoni intergovernamentali, flok nitkellmu dwar eh, organizzazzjoni interstatali organizzazzjoni li hija rappreżentanti tal-popli tad-dinja di ma tistax tiġi rappreżentata biss minn gvernijiet rappreżentanti ta' dawn il-gvernijiet, imma ċi tiġi rappreżentata mill gvernijiet u il-parlamenti tal-popli tad dinja U dan kollu ipoġġi l-ħatab fuq in-nar ta' ċertu kollegi. U eh, jina naħseb li jemżon nrispettaw u nuru ħafna nammiraw dawn il-ħsibijiet. Aħna eh, dak li għetni diskutu għawek jina eh, der li li diskussjoni li hija riproduzzjoni ta' diskussjonijiet oħra li kena li aħna isna ninsabu fil-kongress ta' Versailles ħafna ħafna snin ilu. Jina naħseb li et naraw żewġ fenomeni li ma nistawx ninjoraw bib. Ma nistawx ninjoraw bħala parlamentari. L-ewwel net. Minnaħa parti importanti ħafna tal-popolazzjoni tagħna, tal-ċittadini tagħna, tal-elettorati tagħna, mod partikolari tal-żgħażagħ tagħna li tilfu kwalunkwe fiduċa f'dak li nirrappreżentaw aħna Dan għaliex huma għandhom il-provi u ġustifikati jiena nemmen li id-deċiżjonijiet mhux qed jittihdu mill-parlamenti imma qed jittieħdu d-deċiżjonijiet dejjem aktar l-istituzzjonijiet finanzjarji u bankarji. Għalhekk il-parlamenti fl-aħjar każijiet aħna strumenti biex inkunu nistgħu nwettqu dak li qed jgħidulna li rridu nagħmlu l-istituzzjonijiet finanzjarju u bankari. Jiġifieri, in-nistana kif jistgħu jkollhom il-fiduċja fina, kif nistgħu nisperaw speran tamiet fl-istituzzjonijiet tagħna li l-nies li jidentifikaw li dak li namlu hija inkapaċità li niffaċċaw u nsolvu il-problemi li qed ibatu huma. U jiena naħseb li din hija starrija li ma tantx nistgħu ngħidu li mhux vera. Għalhekk aħna qegħdin niddiskutu aħna qed niddiskutu l-leġittimità mhux eh, jiena l-ħar darba kont qed nisma' eh, persuna titkellem fuq dan il-pajis li qalet li il responsabilità dejjem kienet jiżdied tal-Parlament Reġjonali, jiżdied ir-responsabilità tal-Parlament Ewropew dejjem kienet innaqqas il-kompetenza u responsabilità biex isolvu l-problemi ta' ċittadini għaliex dawn il-problemi kienu qegħdin jiddiskussi fil-livell reġjonali jew kella fuq livell Ewropew. U xinu kas jiena naħseb li huwa verament importanti li nkunu konxi ta' din is-sitwazzjoni għalix fija edin nċalqu, fija edin noqorbu lejn xifer l-rżum li wassal għal negazzjoni tal-valuri u l-prinċipji u l-prassi li kienu konsolidati bħala l-istat ta' dritt u il-liġijiet demokratiċi. Issa t-tieni kumment minna ħatijaj Xaħat qal, mod ċar ħafna, li l-perspettiva tal-Unjoni Ewropea li tikkonsolida ruħa bħala attur globali Jekk fi xenarju globali tal-globalizzazzjoni l-Unjoni Ewropea ma tikkonsolidax ruħa bħala attur globali, ħan nispiċċaw kompletament barra għaliex ħajkun hemm atturi oħra globali li ħajkunu qegħdin imesċu l-affarijiet, imexxu pereżempju l-paċi, l-ekonomija u il-progress soċjali. Għalhekk, huwa verament importanti li l-Unjoni Ewropea tikkonsolida ruħa bħala attur globali. Nala hekk, ma nafx jekk aħniex qed nikkonsolidaw jew jekk ixħal tiġi konsolidata għaliex dawn is-setat ekonomiċi li huma dawk li jistgħu jieħdu d-deċiżjonijiet, dawn is-setat bankarju finanzjarji m'għandhom ebda interess li l-Unjoni Ewropea tikkonsolida ruħa bħala attur globali, anzi bil-kontra. L-Unjoni Ewropea bħala attur globali l-ewwel li tagħmel huwa li tipprova tirkupra dak li kien jeżisti fuq livell nazzjonali u li sparixxa. Jiġifieri, it-trasparenza ta' l-aġir ta' dawn is-setat bankarju finanzjarji, it-trasparenza u l-kontroll għal dak li għandu x'jaqsam li eh, nelbu dawn il-setat u l-aġir tagħhom u ekonomiċi għal ċertu valuri soċjali u demokratiċi. U dawn is-setat li u biss esklużivament għall-interess u benefiċċju tagħhom stess, ovvjament dawn ma jridux li jkun hemm seta li bil-fors se terġa' tistabilixxi t-trasparenza, ħa tistabilixxi il-kontroll u il superjorità jew ikella li tara li hemm l-ubbidjanza għal ċertu valuri demokratiċi. Jiena naħseb li aħna f'din ir-realtà ninsabu, aħna maħniex ħanirkupraw il-fiduċja taż-żgħażagħ eh, fil-demokrazija, fil-politika għall-Unjoni Ewropea li hija konsolidata bħala attur globali jekk aħna m'għandniex kapaċi li nirkupraw il-leġittimità reali ta' dak li aħna aħna bħala parlamentari Ewropej li nieħdu d-deċiżjonijiet li aħna kapaċi nsolvu l-problemi li għandhom in-nies. U din hija r-realtà li għandna. Aħna sejrin nifaċċaw elezzjonijiet Ewropej importanti ħafna fi żmien tliet erba' xhur Jiena l-bira f'diskussjoni ma' xi kollegi oħra, kollegi eh, Ġermaniżi ħafna minnhom, et li aħna mhux ħajrne xinna nilħu laqqas biss 40% ta' parteċipazzjoni ta' turnout f'dawn l-elezzjonijiet u li ħajkun hemm aktar minn 15 eh, pajjiżi ħajkun hemm inqas minn 30% ta' parteċipazzjoni, ġviri jiġifieri ta' aktar minn 60% ta' persuni ma joħorġux jivvotaw u dan fil-moment meta dawk li ħajġu mażula f'dawn l-elezzjonijiet ħajkollhom aktar setat minn qatt qabel biex ikunu jistgħu jiddeterminaw il-ħajja u l-progress taċ-ċittadini tagħna. Għalhekk palma tafu sinjurina naħseb li din hija l-problema, din hija l-isfida u aħna għal dan irridu niddekaw ruħna, ma rridux nagħlqu għajnejna fid-djanjosi ta' x'inhi s-sitwazzjoni li qegħdin ngħixu ma nalqux għajnejna biex najdu li isma' f'pajjiżi fi Spanja xi ħaġa elementari bħal maqija li seba' fabbriki tal-Coca-Cola jalqu wara li kunu edin jamlu profitti gbar, sena wara li kunu dawn profitti, u jalqu seba li 15 il-1000 persuna ħaj jispiċċaw edha minn jum għall-liħor, sempliciment minħabba il-fat li e, il- in-nies tal-Coca-Cola jgħidu ismaħjar il-fabbrika nagħmlu għaw u mhux hawnhekk. Jiġifieri dawn huma affarijiet li mhux ħajifmu iċ-ċittadini tagħna, forsi dawn huma affarijiet li l-azzjonisti jew inkella l-amministrazzjoni ta' Coca-Cola ħajifmu dawn l-affarijiet u jmorru tajjeb, ma dawn huma ftit meta qabla maċ-ċittadini għalhekk aħna għandna l-isfida li nirkupraw għall-istituzzjoni parlamentara, parlamentari għad-demokrazija, għall-politika, id-dinjità li fil-fatt għandna E, għandu jkollna aħna li niddeċidu fuq il-ċittadini tagħna u nixtieq nagħlaq b'esperjenza personali tiegħi jiena ili 37 sena, 22 fil-Parlament Nazzjonali u 15 e, għawek fil-Parlament Ewropew, 36 sena ilu meta ħut minkom jew 40 meta ħna bdejna nerġaw nibdew nibnu id-demokrazija fi Spanja jiena bħala mexxej tal-partit tiegħi E, kont imur fir reġun tiegħi nindirizza l ċittadini ċittadini li jiena kont niproponi li jkunu e, kandidati li jsiru sindki jew inkella deputati u kont il-fittix l-aħjar nies u jiena indirizzajthom u konna ngħidilhom isma' inti jew hekk ħadd qatt ma qallile. Dejjem qalu li ma jinkapaċi U din hija l-istess esperjenza li tnaddu minna l-lum, meta mmur, fl-istess postijiet, fl-istess irħula, u ngħidu nendilhom eh, l-allim, il-professur, il-tabib, u ngħidilhom jiena nixtieq li inti tkun kandidat għall-elezzjonijiet, jgħidu li inti miġnun. Ngħidilhom jien jiena fil-parlament, jiena nejnkom, ma jgħidu jiena kandidat u li ħallini għalfej tridni daqshekk ħażin għalfej ma tridnix għalfej tridni niddedika ruħi għal dan. Jien qed ngħix sew qiegħed komdu fil-xogħol tiegħi, fil-professjoni tiegħi, fil-ħanut tiegħi. Xi fisser dan? Jiġifieri hawnhekk hawn ċirklu vizzjuż fejn il-kandidati mhumiex l-aħjar nies imma huma e, il-partnek tal-partiti differenti. U mbagħad fil-politika isibu attività li tħallasom biżejt u jabbelinċata aħjar u l-oħrajn iġbiri l-aħjar nis ma jridux ikunu hemm. U jena naħseb li eh, kienaw kompatriota tiegħi, eh, kollega tiegħu, persuna responsabbli tal-lemin moderat ta' pajjiżi, eh, b'sin ruoli olijin, ġbiri, wieħed vera all right u e, deċida ma jkunx fil-listi u ma talax fil-listi, ma kienx deputat. U saqsejtu għalli le le għalli e, ma konċ. U jina kelli Mercedes tul iż-żmien meta kont u e, kienu jisprejaw fuq il-ħitan Ġviri dan il-kollega tal-ħabib tal-kollega. Ġviri meta kont eh, deputat kienu jajdu li kemmin tħalli għax għandek il-Mercedes. U l-lum ġuratini l-avokatu xort għandi il-Mercedes is right. Il-Mercedes kienu jinsultawa, kienet marġinata. U issa f'daqqa waħda hija riklam għaliex huwa avukat tajjeb għax għandu Mercedes u dan ħajwassallu il-klienti. U din hija realtà soċjali li l-mezzi tal-komunikazzjoni u kollu li fittixna tul ħajjitna għal dik li hija libertà tal-espressjoni qed insibu qudiemna paradoss li il-mezzi ta' komunikazzjoni jinsabu fidejn dawk li qabelet ma jridux li jikkonsolidaw l-Unjoni Ewropea bħala attur globali u qegħdin jikkontribwixxu għal degradazzjoni Eh, tal-politika, tal-irġiel u nissa li fil-politika inservu l-komunitajiet tagħna u iċ-ċittadini tagħna. U mhumiex qed iservu lid-demokrazija meta qed jużaw dawn il-mezzi ta' komunikazzjoni Eh, li qabel kienu verament kolonna bazi importanti għad demokrazija. Grazzi li kuħat għall attenzjoni għall prezenza u nittama li nkun nistaw nkomplu ndiskutu flimkien u nikkonkludu u naqblu fuq il-bżon li naġixxu flimkien sabiex nkunu nistaw insalvaw il-demokrazija, il-politika u ovvjament anka il-bini Ewropew. Dejjem aktar meħtieġ minn qabel u dejjem aktar meddet, aktar minn qatt qabel. Grazzi ħafna kulħadd.